Buenos días, si les parece bien. La dwa tajba, sinjuri, jak taqblu nistaw inkomplu bil-laqa tal-bira u ħanibdew bismiħ fuq l-aġenziji ta' kreditu. Din hija xi ħaġa attwali ħafna u wkoll il-ġimgħa li għaddiet dwar is li kellna mal laqda Ewropea ta' Riskju Sistemiku s-Sur Jarin. Hawnhekk illum ħankun qegħdin nitkellmu dwar dawn l-istituzzjonijiet ta' kreditu u għandna Sur Domenici koll li huwa rapporter fuq dan is-suġġett. Ħanibdew bis-Sinjura Verena Ross li hija direttura tal-Laqda Ewropea tas-Swieq Finanzjarji. Sinjura Ross għandek 10 minuti. Thank you very much. Grazie ħafna, Sir Vice President, Onorevoli Membri tal-Parlament, Sinjuri, Lodwa Tajba l għannet. Nishtiq ringrazzjakom tal-istudentuni hawnhekk sabiex nispjega l-opinjoni ta' eżma fuq l-Aġenziji ta' kreditu regolament marbut magħhom il-proposti ġodda illi qed jitresqu. Nibda billi Najt kemtejn dwar ix-xogħol attwali ta' eżma fuq is-CRAs. Eżma bħalissa qiegħda għaddejja bl-implementazzjoni sħiħa ta' dispożizzjonijiet ta' regolament emendat fuq is-CRAs, magħrufa bħala CRA2. Mod partikolari sa mill-ewwel tal-Lulju ta' sena li għaddiet eżma ħadet ir-responsabiltajiet mis-supervizjoni ta' kuljum tal- CRAs irreġistrati bir-reġistrazzjoni ta' CRAs il-kbar fil-31 Ottubru tas-sena li għaddiet eżma ħadet immedjatament eh, passi supervizori diretti aħna għamilna l-ewwel ispezzjoni fis-sit ta' l-ewwel tliet CRAS Deċembru u san nistennew il-pubblikazzjoni ta' rapport ta' studju fl-ewwel kwarta din is-sena. Matul 2012 aħna ħankunu għadin nifinalizzaw it-twaqif ta' għoda ta' data ta' rapportaċ provduti bil-regolament inkluż il-database ċentrali li hija għalhekk faċilità ta' informazzjoni essenzjali l-investituri għana għedin fil-proċessu kolli li namlu l-evalvazzjoni tal-qafas regolatori ta' ħafna pajjiżi mhux Ewropej u naqblu fuq arranġamenti ta' kooperazzjoni adattati ma' supervizuri rispettivi. Dana suppost għandu jaċċerta illi l-endorsement tal-maġġoranza assoluta tal-ratings ta' pajjiżi terzi li jintużaw bħalissa għal għanijiet regolatorji ħajkunu possibbli wkoll fl-Unjoni Ewropea. Ngħaddi issa għal proposti ta' sire għarrejt li ta' li għanna attwalment nemmen illi ħafna minn dawn id-dispożizzjoni li qed proposti għandhom effett pozittiv fuq il-qafas ġenerali ta' supervizjoni ta' CRA l għennet nibdew b'dawn id-dispożizzjonijiet ta' disclosure fej per eżempju il-fatt illi dawk illi joħorġu l-istrumenti tal-finanzi strutturati, l-sponsors u l-oriġinaturi ħajkollhom jagħtu informazzjoni fuq il-kwalità ta' kreditu u l-prestazzjoni tal-asset pools illi dan huwa utli ħafna u s-CRAs ħajkollhom ukoll jgħidu lill-leżma x'inhuma miżati li jkunu rċievu minn kull wieħed u waħda ta' klijenti tagħhom u l-politika wkoll ġenerali tagħhom dwar il-prezzijiet. Ħaġa oħra importanti f'din il-proposta ġdida għanda x'taqsam ma' prevenzjoni ta' konflitti ta' interess. Din id-dispożizzjoni tajt li CRAs mhux se joħorġu bil-credit ratings meta ehm, l-azzjonisti jew l-għanin tagħhom ikollhom interessi fil-entità li qed tiġi eh, rejtjata u eh, l-rated entities infushom dawn l-azzjonisti wkoll ħajkunu limitati fil- eh, konsultazzjoni li jistaw jgħatu, aħna kolla din ħarsu b'interess il- li nillimitaw il-cross holdings fost CRAs. Importanti li dawn il-dispożizzjoni tkunu tajbin u rridu naqsu il-konflitt ta' interessi Eh, bejn is-CRAs u l-azzjonisti tagħhom għax dan huwa pass kbir fid-direzzjoni tajba. Ħaġa oħra li fl-opinjoni tiegħi hija pożittiva hija proposta li taħtix li jasma toħroġ bil-skala tar rata armonizzata li tintuża mill-Aġenzija ta' ehm, reġistrazzjoni ta' kreditu fl-Unjoni Ewropea kif rajna bżonn li jkunu nistgħu nqablu l-iskali ta' Eh, rati u l-metodoloġiji li jintużaw. Dina it-tip ta' skala uniformi tejn sabiex ikun hemm iktar komparabilità u dan jwassal ukoll għal trasparenza, interoperabilità u komparabilità tal-proċess ta' rati u jista' jżid ukoll il-kompetizzjoni f'dan is-settur. Apparti minn hekk il-proposta u kol tajt li l-istati membri di jaċċertaw li hemm responsabilta ċivili ta' kwalunkwe ksur ta' regolament ta' CRA li sir b'intenzjoni jew inkella bi traskuraġni kbira. Reġim ta' responsabilità effiċenti jaf titħeġġeġ is-CRAs biex tadotta proċessi tal-credit rating iktar b'saħħithom li sa ftit snin ilu fil-fatt ma kellniex. Apparti minn hekk il-proposta tista' tgħin biex naċċertaw li jkun hemm eh, rati ta' kwalità eh, kbira li jiġu proċessati mis-CRAs kollha u kif ħanajt iktar qudiem jistgħu jkunu ta' jibbenefikaw ukoll mill-proposti ta' rotazzjoni mandatorji Ovvjament għanna għablu kommissjoni li għanna nserħu fuq regoli ta' proċedura li t-ġaj jeżistu fl-Istati membri, pero għanna naħsbu kol dwar interazzjoniet potenzjali u l-inkonsistenzi li jinstabu bejnietom. Irridu nikkonsidraw u wkoll l-inċentivi illi joħorġu mill-inverżjoni parzjali tal-burden of proof sabiex naċċertaw illi jkun hemm reġim ta' responsabilità tas sewi bilanċjat li iwassal riżultati mixtieqa. Issa, illi tkellimt dwar dawn il-proposti fejn qed nara benefiċċju nippermettu li ngħaddi kemmtejn ukoll ta' twissija fuq ċertu dispożizzjoni ta' CRA 3 fejn nemmen li l-implikazzjonijiet tassew iridu nikkonsidrawhom tajjeb l-ewwel nett il-proposta tintroduċi rekwiżit sabiex l-eżma tkun tista' tevalwa il- l ta' metodoloġiji ġodda bħala kundizzjoni ta' tħol fis-seħ. Il-proposta tajt ma tajjeb li jazma se tkun qed tibqa' tirreferi għall-istess kriterji għall-evalwazzjoni tagħha hekk kif qed tagħmel bħalissa taħt ir-regolament attwali li jgarantixxu illi ma jkunx hemm interferenza fil-proċess tar-rating. Però, sissa minn din l-esperjenza pjuttost limitata li kellna sissa tal-rwol supervizorju dan ir-rwol ġi tal-leżma jista' jwassal għal tensjonijiet serji bi rekwiżit ta' li ma jkunx hemm intħil u li jkun hemm indipendenza. Alternativa hija li jkun hemm standards tal-industrija li jkunu bbażati fuq il-prinċipju jkunu dettaljati u bekk jippermettu lil leżma li tagħmel monitoraġġ tal-proċess ta' supervizjoni li jkun dejjem għaddej u taċċetta li CRAs ikunu qegħdin jirrispettaw l-standards it-tinet il-proposta ta' CRA 3 tintroduċi wkoll ħafna dispożizzjoni dwar rotazzjoni mandatorja l-analisti wa CRAs jiena naqbel perfettament mal-mira tal-Kommissjoni li ikollna aktar kompetizzjoni f'dan is-settur li forsi kien xekka minn investituri u tenti ta' ratings illi għadin iserħu fuq is-CRAs tiġa stabiliti. Però għall-inqas fi żmien immedjat jista' jkun hemm riskju li l-nies ġodda fil- Suq jistaw ikollhom kompetizzjoni billi joffru rating iżjed għolin jew inkella prezzijiet baxxa u dan jista' jkollu effett detrimentali fuq il-kwalità tal-proċess ta' rating innifsu. Jekk il-persuni l-aġenziji ġodda u s-CRAs iż-żar ikunu attirati sabiex jihdu sem tal proċess ta' rotazzjoni mhux ċar eżattament xal kompetenzi tagħhom bħal per eżempju il-personal, il-proċessi, s-sistemi, kontrolli, ecc. se jipermettulhom eh, jilħu l-aspettattivi. Dana jista' jkun però li xi problema biss tal-bidu u imbagħad naraw il-frott tagħha din il-ħaġa aktar il qoddim Però tajjeb illi wieħed iqis eżattament xista' jkunu r-riskji ta' kollox, speċjalment dan iż-żmien tant importanti għall aġenziji ta' kreditu nixtieq insemmi wkoll proposta li teħtieġ li eżma tibda Tuħsem u koll fuqs ġodda ta' supervizjoni. Dan għandu xjaqsam ma' rapporti annwali dwar il-livelli ta' konċentrazzjoni tal- għal aċċess għas-suq u riski. Dinna ħafna drabi tkun fidejn is-supervizuri, ovvjament eżma tagħmel diġà dan ix xol li jtolbu l-leġislaturi, però biex tkun tista' tamel din il-biċċa xogħol ħajkolla bżonn ħiliet ġodda metodoloġija ġodda. Però apparti minn din l-isfida prattika naħseb illi ċara li jeżda tista' tinsab sipruħa fil-pożizzjoni skomda li jkollha um, miri konflinċenti bħal per eżempju minnaħa taċċerta l istabilita tas-suq u minnaħa l-oħra il-kompetizzjoni tas-suq tas-sikurtajiet. Fl-ħanet nixtieq insemmi żewġ aspetti ta' proposta li għandhom influenza diretta fuq il-proċess ta' ħidma ta' eżma u il-qegħdin ħasbu l-istaff ta' eżma. L-ewwel il-proposta teħtieġ li eżma iġġedded sa l-ewwel ta' Ġunju 2014 l-evalwazzjoni ta' konformità ta' pajjiżi terzi bl-emendi illi ikunu daħlu ma' CRA 3 regolament attwali tiġa jaħtieġ li eżma' Tiġudika b'mod dinamiku l-adekwatezza tal-qafas regolatorju f'pajjiżi mhux Ewropej, speċjalment fil- jekk anzi il-qafas legali tal-pajjiż terz għandux l-istess effett regolatorji eh, adekwati u jilħaq l-miri ta' regolament tal-Unjoni Ewropea, però li nżidu mbaddi l-iskadenza pjuttost stretta u nagħmlu referenza diretta għall emendi tas CRA li il- l-evalwazzjoni li qed tiġi proposta mhux biss jaf wassal l diffikultajiet għaliex bħalissa dawn il-proposti mhumiex parti minn dak li l-qafas tala josko u l-ġe 20 jipprovdu imma jaf ukoll u ċertu dubju dwar l-intenzjoni ta' eżma u l-bona feda tagħha fil-xogħol tagħha fl-evalwazzjoni ta' pajjiżi terzi li palissa qed isir taħt regolament eżistenti. Tieni punt jiena ħajkolli nirrepeti l messagġ li tajt qabel dwar li l-eżma ntu ħin biżżejjed sabiex tadotta il-standards tekniċi regolatorji ġodda. L-iskadenza bħalissa biex nifalizzaw dawn l-iskaden dawn l-standards tekniċi l-ewwel ta' jannar 2013 hija viċin wis ta' data tal-adozzjoni finali ta' regolament il-ġdid, eżman dominata ħin eh, bizzejiet jgħanejdu per eżempju sena sabiex jabbozzaw jikonsultaw jaqblu dwar dawn l-standards u naċċertaw għalhekk il-kwalità li intom u l-leġislaturi oħra tippretendu li għanda għandha tagħmel. Grazzi. Muchísimas grazzi. Grazzi ħafna, Signora Ross. Grazzi ħafna wkoll tal-li mal-ħin. Issanna l-espert li jmiss ħajkollu ħames minuti u dan huwa s-sur Gajja li huwa ekonomista. Kjoġbok. Uh, dear Right President, dear Honorable President, membri onorevoli, nirringrazzja kall-istedina. Jiena se nifoka fuq eh, tlet kwistjonijiet l-industrija tar-rating, il-kwalità tar-ratings u mbagħad li nserħu fuq il-credit ratings. Mbagħad Yes, puede. Skużani, jekk jogħġbok tkellem daqsxejn iktar bil-mod għaliex l-interpreti ma tantx jistgħu jifmuk. Yes. So, um, first issue, the rotation L-ewwel kwestjoni l-prinċipju ta' rotazzjoni u l-kompetizzjoni fil-industrija rating u jiena naħseb li hemm strateġiji differenti tal-aġenziji jekk hemm adattament tal-regola. Jekk l-aġenzija eh, twaqqaf li eh, tagħmel ir-rating ta' min joħroġ l-affarijiet waqt li wara li Eh, ikun skada l-periodu ta' tliet snin imbagħad ir-ratings il-ġodda li jingħataw li min joħroġ se jkunu jew iktar jew inqas mir-rating l-antik. Jiġifieri jekk iva mbagħad l-iskadenza tal-periodu ta' tliet snin qed tista' tfassar għal downgrade artifiċjali jew downgrade tal-rating ta' min joħroġ l-affarijiet. Imma jekk eh, l-Aġenzija għada qed tagħti din ir-rating, ovvjament l-effetti se jkunu iktar limitati. Jekk l-Aġenzija tagħti mm, ratings Eh, mux mitluba lil min joħroġ l-obbligazzjonijiet wara it let snin, mela din ir-regola se jkollha impatt limitat minħabba l-fatt li l-aġenziji jissew jippermettu li ikomplu eh, jagħtu rating ta' min joħroġ dawn fuq bażi fejn dan mhuwiex mitlub. Wara li dana il-periodu ta' t-let snin eh, di jena naħseb li l-aġenzija għandha tkun projbita li toħroġ bi rating jew opinjoni tal-kreditu eh, dwar min joħroġ l-obbligazzjonijiet. Imma il-prinċipju ta' rotazzjoni xorta waħda eh, jista' jkun inkonvenjenti għax dan se jwaqaf li il-performances ikun hemm qbil bejnietom minħabba l-fatt li waqt il-perjodu li ikun hemm ratings simultani minn aġenziji eh, differenti mela dan il-perjodu jista' jkun inqas għalhekk jien għandi alternattiv għal prinċipju ta' rotazzjoni mela għal kull qasam il-regolament il-ġdid Ewropew jista' jevalwa livell massimu fejn l-aġenziji jkunu proibiti li jżidu il-kopertura tagħhom ta' ratings mitluba. Ġifieri dawk li ħorġu l-obbligazzjonijiet li ma jenatawx rating u dawk li għandhom rating imma jixtiequ rating addizzjonali dawn se jkollhom japplikaw għal rating minn eh, aġenzija żgħira tal-rating tal-kreditu. Eh, dan din il-miżura antitrust tista' tixbruna l-kompetizzjoni. Imbagħad il-kwalità ta' dan ir-rating tal-kreditu, l-opinjonijiet fuq il-kreditu ma, nistgħux aħna nserħu fuqhom sakemm l-aġenziji jkollhom ħafna ħaddieba, il-ratings ikunu konsistenti li nkunu nbassruhom stabbli, jkunu korretti korretti u li kun hemm supervizjoni stretta minn ezma. L-ewwel punt, jiena vera napoġġa l-abbozz ta' proposta tal-Kommissjoni dwar fatt li dawn is-CRAs għandhom ikunu trasparenti fuq l-allokazzjoni tal-ħaddiema għal ratings ta' klassi differenti tal-assi. Jiena naħseb li r-regolament il-ġdid Ewropew jista' jmur lilin minn dawn l-affarijiet illum analist jista' jagħmel monitoraġġ sa' 30 entità li toħroġ l obligazzjonijiet bħala analist primarju u sekondarju. Imma din iċ-ċifra mhux korretta peress li analist għandu ftit ħin biss biex jagħmel il-monitoraġġ għalhekk nixtieq nissuġġerixxi li 15 eh, tkun iċ-ċifra. Għalli bekk eh, din tista' ovvjament se twassal għal żieda fil-ħaddiema ta' CRAs li wieħed jista' jantiċipa u l-istabilità dana jista' jiġi mtejjeb jekk downgrades kollha qabilhom ikun hemm outlook negattiv jew watch negattiv u li l-upgrades kollha ikollhom outlook pożittiv jew watch pożittiv. Eh, il-proposta tal-Kommissjoni l-abbozz dana jgħid li l-CRAs se jkollhom bżonn eh, jevalwaw ir-ratings differenti regolaturi dawn għandhom ħajsu lejn il-kwalità assoluta tal-ratings tal-credit kif ukoll il-kwalità assoluta tagħhom. Jiena naħseb li l-Aġenzija għandha toħroġ bi rati default tal-kull settur u kemm dawn huma korretti u l-proporzjon ta' dawn. Umbagħad wara default rati default imma mhux il-proporzjon ta' kemm dawn huma korretti u dawn għandhom ikunu intitolati li jagħmlu kummenti fuq ir-riżultati dawn għandhom fuq eh, l-aspetti eh, b'saħħithom u id-djufiet ta' kull CRA. Eh, Esma għandha tkun intitolata li tevalwa l-performances ta' CRA billi tqabbel ir-rati ta' default kif ukoll il-proporzjon ta' kemm dawn huma korretti għal kull settur. Dan it-qabbil jirrikjedi li jkun hemm perjodu ta' referenza komuni kif ovvjament proporzjoni differenti. Umbat ir-raba punt, il-labbozz tal-proposta tal-Kummissjoni dan jgħid li l-Aġenziji għandhom ukoll irresqu il- proposti tal-metodologija li leżma eh, għall-evalwazzjoni dwar il-konformità tagħhom ma' rekwiżiti eżistenti. Dawn il metodoloġiji jistgħu jintużaw biss jekk l-eżma eh, taqbel. Eh, bekk dawna jista' wasal għal iktar trasparenza u regolament se jaċċerta li l-ħadema jkunu qed jaħdmu kif suppost. Imbagħad li naqsu li inserħu fuq ir-ratings ta' CRA. Jena naħseb li l-użu ta' ratings fir regolamentazzjoni finanzjara saret wis eċessiva. Storikament ir-ratings tal-kreditu dawn inħolqu sabiex jiġu appoġġati investituri iżdar u pala riżultat eh, CRAs ma jistax jiġu mill-flok l istituzzjoni finanzjarji l-kbar. Il-kumpaniji ta' assigurazzjoni tal-banek u l-fondi ta' investiment l-kbar għandhom ikun jistaw jevalwaw l-evalwazzjonijiet ta' kreditu tagħhom ir-regolaturi nazzjonali jew l ezma jistaw jikkontrollaw jekk dawn jikkonformaw mal-modelli ta' risku ta' kreditu u l-użu ta' dawn ir-ratings interna se jserħu wkoll fuq eh, eh, l-approvazzjoni regolatorju u eh, se jkun hemm pereżempju ħlażejjed li jista' jiġi applikat jekk dawn l-affarijiet m'hemmx konformità tagħhom. U mbagħad il-Bank Ċentrali Ewropew dan għandu joħorġ bir-rating sovranity u dan għandu jużhom fir-regoli regolatorji tiegħu. Grazzi. Signor Grazzi ħafna Sur Gajar. Issa għandna Makoto Utsuki illi huwa il-Konsilju Delegat tal-Aġenzija Ġappuniża tal-Rating. Ħames minuti. Grazzi tassew, sur President, membri distinti tal-Parlament Ewropew. Nixtieq nibda billi nitroduċi il-kumpanija tiegħi. JCRA hija ila tagħti ratings għal iktar minn 25 sena fil-Ġappun u għandha u hija ċertifikata fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fl-Istati Uniti. L-ewwel nedwar il-kwistjonijiet tal-konflitt tal-interess u l-mudell ta' pagament. Iva, il-mudell fejn li xwer jew l-emittent iħallas fih potenzjal ta' konflitt ta' interess iżda l-alternattiva għalih pal model fejn l-investituri ħallas jew l-irfinar tal-immaniġjar intern tar riskju tal-kreditu tal-investituri nnifsu ma jistax ikun totalment ħieles mill-problema ta' konflitt ta' interess dwar il-model fejn l immettenti ħallas ippermetu li nikwota dak li kiteb il-professur tal-MIT Gustavo Manso. L-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni trid mhux biss tagħti stampa preċiża tal-kapaċità ta' kreditu li għandha kumpanija jew pajjiż imma trid ukoll tqis l-eżistenza kontinwa tal-kumpanija jew tal-pajjiż in kwistjoni. Jekk l-aġenziji ta' klassifikazzjoni ma jinteressomx mis-sopravivenza tal-kumpaniji jew pajjiżi li huma jikklassifikaw, dan jinċita tellieqa perikoluża għat tnaqqis fil-grad ta' klassifikazzjoni. U għonek, naraw il-mertu tal-modell JCR. Firwaqt li l-jidel l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni Ewlenin Amerikani mumiex imħasba dwar is-sopravivenza tal-kumpanija li klassifikaw aħna il-JCR, inkunu kawti ħafna meta niġu biex imbaxxu l-grad ta' klassifikazzjoni tal-ixwer u dan jista' jipperikola l-istess sopravivenza tiegħu. Aħna nqodu attenti li nevitaw li sempliċiment insegwu jew naċċeleraw ix-xejra tas-suq. It-tininet biex tittaffa s-sitwazzjoni attwali oligopolista u li xekkel is-suq l-ħtieġa li tissaxħaħ il-kompetizzjoni fl-industrija hija waħda magħrufa sew. Iżda il-mistoqsija hija kif. Hawnhekk il-Ġappun jagħti eżempju tajjeb. Żewġ aġenziji ta' klassifikazzjoni qegħdin jikkompetu ma' ġganti Amerikani u jirnexxielhom jiksbu il-fiduċja u l-konfidenza fis-suq fis-suq Ġappuniż. F'dak li għandu ġaqsam il-bonds maħruġa minn kumpaniji kbar Ġappuniżi fis-suq Ġappuniż madwar 80% huma klassifikati minn aġenziji ta' klassifikazzjoni Ġappuniżi. Jiena minn qalbi nilqa l-inizjattiva Ewropea biex titwaqqaf Aġenzija Ewropea ta' klassifikazzjoni. L-aġenziji ta' klassifikazzjoni li huma involuti f'negozju ta' klassifikazzjoni f'pajjiż jew reġun irdu jkunu kapaċi bisħieħ illi jifmu l-istruttura politika u soċjali kif ukoll il-kultura korporattiva tal-pajjiż jew reġjun. Iżda l-mossa biex jitwettqu dawn l-inizjattivi hija waħda tas-sewi komplikata u li toffri sfida. Minħabba li d-daqs u r-rikonoxximent mis-suq jirrappreżentaw l-akbar xkiel. Ironikament, Il-qafas regolatorju imsaħħaħ u li jsaħħaħ il-ġdid riżultat ta' prassi problematika mill-ġganti Amerikani jista' jkun l-akbar ostaklu għall-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni il-ġodda jew dawk ta' daqs żgħir medju. Il-qafas regolatorju m'għandux jostakola lill aġenziji il-ġodda u l-anqas jiskoraġixxi il-ħidma ta' aġenziji ta' klassifikazzjoni żgħar u ta' daqs medju. Probabilment fl-Ewropa il-promozzjoni tal-kompetizzjoni tista' tirrekjedi azzjoni ta' politika fuq livell nazzjonali jew reġjonali biex jiġi mħeġġeġ it-twaqqif ta' aġenziji ġodda. Kif ukoll biex in-negozju jgħaddi għand l-aġenziji li jkunu għadhom kemm ġew stabiliti bla pozz tal-grupp ta' negozju tal-pajjiż jew tar-reġjun. Sakemm tibqa' hemm l-istruttura oligopolista attwali, ir-rotazzjoni mandatorja mhux ser ikolla l-ebda effett fuq it-tisħiħ tal-kompetizzjoni ma dana kollu jekk ikun hemm aġenziji kwalifikati lesti illi jidħlu jew għandhom intenzjoni illi jkunu attivi fis-suq Ewropew jista' jkun illi rotazzjoni tkun ta' min jippruva. Iżda hemm bosta problemi. L-aġenziji ta' rating kollha m'għandhomx l-istess kultura, mhux neċessarjament għandhom l-istess kultura. fl aħħar nett, dwar il-kwistjoni tad dejn sovran. Nixtieq nagħmel dawn iż-żewġ kummenti illi ġejjin. Fl-evalwazzjoni ta' kapaċità ta' kreditu u r riskju ta' dejn sovran, l-aktar ħaġa importanti hija l-inizjattiva tal-politika, id-determinazzjoni sottostanti min-naħa ta' dawk li jfasslu l-politika u determinazzjoni u ir-reżistenza, skużawni, tal-persuni. Dan huwa eżattament dak li qed jitraskuraw l-Aġenziji Ewlenin Amerikani frabta mad-dejn sovran tal-pajjiżi fiħdan iż-żona euro L-aħħar punt huwa li minkejja li l-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni huma proprjetà privata għandhom ikunu monija bil-ġid pubbliku u b'konsegwenza b'responsabilità pubblika. Għaliex loti ta' grat jeżerċita influenza kruċjali fuq is-suq, fuq id-destin ta' nazzjon u fuq dak illi jsir minn bosta persuni. Grazzi tassew. Muchas gracias, signor Utsu. Grazzi ħafna, Sur Tsumi. Naddi sa kelma l-Sur Thierry Filippona, il-Sekretarju Ġenerali tal-Finance Watch. Ħames minuti għalik smi. Is it working? Yeah, sorry about that. Tiħdem issa, Iva, grazzi ħafna wa ta' onur li qed nindirizza dan il-komitat dal fuq da' suġġett importanti. Fost il-ħafna sott suġġetti li dun id-diskutu li għedin fuq l-agenda illum jena nishtiq nifoka fuq suġġett wieħed, ċe illi inserħu wis fuq dawn l-aġenziji ta' kreditu u nafu x'inhuma l-effetti proċikliċi tagħhom. Nafu il-kontest Kien hemm il-kriżi fil-żbalji li saru nafu l-kuntest illum kull darba li jkun hemm klassifikazzjoni dejjem ikollna diskussjoni diffiċli, dejjem tkun diskussjoni taħraq u dejjem ikun hemm min jikkontestalek. X'nistgħu nagħmlu biex ma nibqgħux inserħu żejjed fuq dawn din il-klassifikazzjoni ta' kreditu. Hemm żewġ modi kif nistgħu indirizzaw is-suġġett. L-ewwel qed nippruvaw nillimitaw kemm jista' jkun il-possibilità li dawn l-aġenziji jagħmlu l-iżbalji. Hemm ħafna proposti uħut minnom huma tassew interessanti id-direttiva proposta ta' kommissjoni, il-kalima ta' qabli u kolla għamlu proposti. Ovvjament nistgħu niddiskutu ma dan huwa biss approċċ wieħed, approċċ ieħor ikun illi norganizzaw is-sistema sabiex meta aġenzija ta' klassifikazzjoni tieħu żball dina ma jkollix impatt fuq is-sistema kollha kemm hi u ma tkollniex diżastru globali minħabba fiha. Illum mela nixtieq nifaka fuq din it-tieni sitwazzjoni għaliex ir-realtà hija li dejjem ħajkun hemm l-iżbalji, dejjem ħajsiru żbalji anke jekk inti tipprova kemm jista' jkun tevithom. Issa, kif nistgħu nagħmlu dan? Kif nista' jkollna sistema fejn l-ebda opinjoni weħeda ma jkollha influenza fuq is-swieq kollha finanzjarji. L-ewwel nżommu f'moħħna li r-rati il- L-Aġenziji ta' klassifikazzjoni għandhom rwol doppju mal-imħallef il-ġurija. L-ewwel wol ta' mħallef huwa li jagħtu il-kreditu din hija xi ħaġa li trid issir hija xi ta' analiżi ta' analiżi imbagħad li l-aspett ta' ġura ta' ġurija li għandhom eh, funzjoni kważi regolatorji sabiex pereżempju kollok manager illi ikollhom jevalwaw il-kreditu nfushom u għandek ukoll kustjoni pjuttost taħraq dwar kif huma espressi dawn il din il-klassifikazzjoni ta' kreditu fil-itri għandek il-grad ta' investiment u dak ta' ta' mhux investiment. Ovvjament huwa aggressiv ħafna u ma tantx għandu relevanza ekonomika. Ħanajdilkom minna u ftit ieħor xi biha din. Dan il-mod kif jiġu espremiti dawn il- klassifikazzjoni ta', ta kreditu jwassal għal cliff effect fuq affarijiet simili, per eżempju. Għan nitkellem fuq dina xanti importanti, meta naddu um, klassifikazzjoni minn grat ta' investiment għal mux ta' investiment, dak li kun ħafna drabi kollu ibiħ. U dan tant jagħmel pressjoni fuq is illi teffetwa psikoloġija kollha tas-suq. Hemm tliet soluzzjonijiet għal da. L-ewwel nett illi nħassru kwalunkwe referenza għal klassifikazzjoni tal kraditu fil-regolament. U dana kif sar mill proposta ta' kummissjoni ta' novembru li għadda din ħaġa tajba għad tiġi estiża fl-opinjoni tagħna regoli illi imexxu wkoll il-Banek Ċentrali Ewropej il jieħdu kollateral mill-rifinanzjament tal-operazzjonijiet. Li tatħares li l-mod kif huwa strutturat li sibi narawhom kullimkien dawn. U mbagħad naraw naraw ukoll l-użu tal-klassifikazzjoni tal-kreditu illi jew wkoll ħaġa indirizzata fil-proposta ta' Kummissjoni għandhom ikunu ħafna iktar stretti fl-opinjoni tiegħi u l-managers ma jkunux permessi li jkollhom kwalunkwe referenza bil-miktub fir-regoli interni tagħhom għal din il-klassifikazzjoni ta' kreditu. L-aħħar u l-iktar punt importanti huwa li peress illi il-klassifikazzjoni ta' kreditu hija fl-aħħar mill-aħħar opinjoni li tirrifletti l-probabilità ta' default m'għandhomx jiġu klassifikati permezz ta' itri imma bħala opinjoni, ġifiri dokument bil-miktub li jispjega kif u xfatta. U apparti minnek, l-Aġenziji ta' klassifikazzjoni għandhom jippubblikaw il-probabilità ta' default tal-emittent. U dan huwa biżejja tas jekk ikollok dokument bil-miktub li jgħid ara jiena hekk naħseb għandek il-probabilità tad-default illi tikkwantifika l-opinjoni, allura dik kumbat tista' titħol f'dan f'din l-opinjoni li tkun qiegħda tmexxi l-eżma mbagħad u ma jkunx hemm dibattitu dwar kif ħa nistandardizzaw dan il-klassifikazzjoni ta' kreditu għax tkun eżma li tieħu mbagħad il-medja. U din hija ħaġa sempliċi u tneħħi kwalunkwe possibilità li tiġi influenza ta' sistema minn persuna jew aġenzija waħda. U bekk l-aġenziji ta' kreditu ikunu jistaw jagħmlu x-xogħol li tagħhom, jiġifieri jevalwaw il-kreditu, imma ma jkollhomx impatt fuq is-sistema kollha kemm grazzi. Grazzi ħafna sur Filippa Nar issa imiss is-Sinjura Vandork Rating Relation Officer ta' Societe Ġeneral u ħat rappreżenta il- Federazzjoni Ewropea tal-Banek. Ħames minuti għalik, Sinjura, grazzi. Ladies and gentlemen, thank you. Senjuri, nishtiq nirringrazzjakom għal din eh, l-opportunità li nesprimi l-opinjoni ta' Sosjete Ġeneral fuq il-proposta li mandi fuq il-CRA IBF dana jilqa il-fat li l-indipendenza tiġi msaħħa sabiex ikun hemm iktar kompetizzjoni. Aħna nemnu li l-proposta tal-Kummissjoni għandna bżonn eh, nikkonsidraw iktar settur bankarju l-ikbar utent tal-klassifikazzjoni ta' kreditu eh, dwar il ħruċ il-frekwenza u r-rekwiżiti regolatorji. Il-Banek Ewropej dawn għandhom bżonn joħorġu iktar minn 1.5 triljun ta' obbligazzjoni ġodla kull sena u l-maġġoranza ta' dawn jiġu klassifikati. Il-prinċipju ta' rotazzjoni għalhekk twassal għall-iktar problemi akuti għal-banek minn kull industrija oħra. L-istrumenti ta' dejn dawn huma marbuta mal-kwistjoni ta' klassifikazzjoni tal-emettent. Għalhekk impossibbli nisseparawhom. Tridu iżommu demajnejkom li obbligazzjonijiet ta' marturitajiet partikolari mm, eh, huma differenti għalhekk li jinħarġu dawn il-klassifikazzjonijiet. Kull sena dawn se jagħmlu dawn l-istrumenti mhux attrenti għall-investituri u se tiġi mkatra l-volatilità fis-suq peress li l-investituri fil-reġuni differenti għandhom interessi differenti. Normalment Banek Ewropej għandhom tliet klassifikazzjonijiet fl-Istati Uniti il-mini l-assi dan Eh, normalment għandu tlet aġenziji lokali u peress li nofs tal-laħjar managers mumiex bazati fl-Unjoni il-Banek Ewropej ma tantx għandu flessibilta f'dan ir-rigward għalhekk jidrilna li l-implementazzjoni ta' rotazzjoni obbligatorja tista' twaqqaf il-kapaċitajiet ta' rifinanzjament tal-banek speċjalment minħabba l-pressjoni tal-likwidità attwali. Mela, biex nkunu nesta il-Banek Ewropej sissa ma waslux għal konsens fuq l-alternativ um, alternativ għal rotazzjoni monetarja peress li proposta ġdida li nawat ma ġiet inkluża fil-konsultazzjonijiet preċedenti fuq CRA. Għalhekk għal Societe General, l-opinjoni tagħna u l-opinjoni ta' għazza Banek oħra Ewropej li eh, il- Ir-rotazzjoni għandha tkun ikkonsidrata minkejja l kwistjoni tekniċi involuti. Għal ħafna snin issa r-relazzjoni bejn il-banek u l-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni saret zbilanċjata il pis li qed jingħata lil dawn il-klassifikazzjoni ta' kreditu l swieq finanzjarji mar regolaturi kif ukoll il-Bank Ċentrali Ewropew għamlu il-klassifikazzjoni aspett importanti ħafna tal-ħajja ta' kuljum tal-banek. Il-banek jaqblu malet ħassib tal-Kummissjoni dwar il-transazzjonijiet finanzjarji l-effetti fuq dawn l-Aġenziji ta' klassifikazzjoni u ftit minnhom jgħidu li dawn iħarġu b'opinjonijiet biss u fl-Istati Uniti dawn huma provetti mill-ewwel emenda Eh, imma fl-esperienza tiegħi l-imġiba tagħhom u tal-bit tagħhom dawn jagħmluhom kważi regola tur. Ta' spiss dawn l-affarijiet isiru f'boardroom jew mir-regolaturi u ħafna pressjoni fuqhom u li joħorġu bil-klassifikazzjonijiet. Aħna nemnu li eh, tinata l-informazzjoni għandha tkun regolata ħlibek kulħadd jirċieva l-istess trattament indaqsu kulħadd ikollu l-istess informazzjoni il-Banek Ewropej jużaw l-standards internazzjonali ta' rapport kif jagħtu r-rapporti. Dawn jippubblikaw rapporti fuq tliet pilastri u dawn ir-rapporti jinkludu informazzjoni dwar standardizzazzjoni imma l-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni jużaw il-metodoloġiji tagħhom peress dawn mhumiex regolati, xi kultant jikkontradixxu lil xulxin, waslu għal prattiċi mhux kompetittivi u wkoll ehm, ixaqb lejn l-Istati Uniti u fil-fema ta' soċjetà ġeneral dawn il-metodoloġiji m'għandniex biss nikkontrollaw imma m'għandhom jiġu armonizzati għandhom ikunu bbażati fuq għafas komuni partikolari wa biss f'dalħin fejn indiċi ta' klassifikazzjoni ta' kreditu komuni jista' joħloq valur mizjut. Mhux il-banek kollu jem Ewropej jemlu li dan huwa l-aħjar żmien sabiex ikun hemm regolamentazzjoni ġdida hawnhekk Ma xorta waħda l-Ewropa dejjem talmet u għamlet progress waqt iż-żminijiet ta' kriżi. Aħna fis-Sosjetà Ġeneral kunvinti li qabel ma prinċipju ta' rotazzjoni obbligatorji jiġu introdott l-armonizzazzjoni tal-informazzjoni li tingħata tal-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni u metodoloġiji ta' klassifikazzjoni jibqgħu priorità il-proposta tal-Komissjoni opportunità li il-klassifikazzjonijiet jiġu imtejba li jintnaqsu l-izbilanċi bejn l-aġenziji bejn l-emettenti u um, dawk waqt li aħna nħarsu il-Banek Ewropew ir-rwol li jagħtu l-finanzjament l-ekonomija reali. Grazzi ħafna Sinjura Van Dorp. Issa għanna s-sur Markus. Kalli u espert tal Landberger. Ħames minuti. Thank you, Mr. Chairman, for... Grazzi, President, tal-opportunità li tajtni l-lum li nitkellem, u onur u pjaċira li għan ixtiq nitkellem dwar xie elementi addizjonali għadu maġewx indirizzati. L-ewel net nishtiq nitkellem dwar il-nuqqasijiet tal- l-industriji tal-klassifikazzjoni u l-problemi istituzjonali tagħhom hemm konflitt ta' interess l-iktar fil-mudell fejn l-emittenti ħallas u dawn kienu involuti fl-istrutturar tal-prodotti stess li huma kienu qed jiklassifikaw. Qegħdin naraw ukoll sitwazzjoni monopolista tas-suq fejn l-ikbar eh, żewġ eh, l-ikbar eh, kumpaniji Moody's u Standard and Poor's għandhom 20% tas-suq u dan jien ma joħloċ inċentiv għal kompetizzjoni tajba, għal kwalità u prezz tajjeb. Hemm ukoll il-liability reġim li semma qabel. Issa, li nitkellmu dwar dan u nagħtu tweġibiet tajbin hawnhekk aħna nixtiequ ngħidu illi l-konflitt tal-interess l-iktar dak illi suppost uh, għandu jkun interess mill-proposta ta' rotazzjoni, aħna ma nemnux illi dan jista' jiġi indirizzat tajjeb permezz tal-kunċett ta' rotazzjoni għaliex dan jagħmel segmentazzjoni tal-monopolju li qegħdin naraw fis-suq huwa sal-40 sa 60% fitħul livell ta' profittibilità, livell ta' profitti li soltu ma narawiex din l-industrija. Aħna għadna naraw il-prinċipju ta' rotazzjoni huwa form ta' forma ta' queuing li ma jagħtix każ il-merti u kwistjonijiet kompetittivi oħrajn. Mhux li xwers qegħdin jiddeċidu hawnhekk li ma aġenzija għandha tiġi użata. Għandu jkun hemm kunċett li huwa bbażat fissu fil-pjattaforma tassu u mhux regolamenti diretti kif qegħdin naraw maħna. Il-fatt li rotazzjoni tista' tpoġġi vantaġġ l-aġenzija m'għandix tiskoraġġina minn nuqqasijiet ta' dawn il-proposti. In-nuqqas ta' product liability ta' ratings ma nistawx insolvuhom billi sempliċement niddikjaraw li klassifikazzjonijiet m'għadhomx opinjoni. Aħna naraw din l-idea tal-product liability bħala idea tajba, aħna naħsbu illi liability tal-prodott veru propja tista' tiġi stabilita jkunem hemm relazzjoni bejn l-aġenziji u l-investituri, għaliex l-investituri huma dawk illi jitilfu l-flus jekk il-klassifikazzjoni ma ssirx b'mod tajjeb jew tkun waħda qarrieqa. Um, jekk rating tajjeb jista' jwassal għal default għax jista' jiġri dan m'għandux ikun ibbażat fuq hekk mandu għandu jkun ibbażat fuq l-analiżi f'termini ta' kwalità tajba u sforz. It-tielet element illi ġimressa hawnhekk huwa illi nitolbu li regolatur illi japprova il-metodoloġija tal-klassifikazzjoni fil-ġejjieni u kull bidla tittiġi approvata mill-leżma. Aħna naqblu ma' din il-proposta wkoll għaliex naħsbu illi Dan jista' iwassal għal uniformità tal-metodoloġiji ta' klassifikazzjoni. Umbagħad dan jista' jwassal għal riskju ta' konċentrazzjoni jekk din l-uniformità tkun waħda mhux ta' tajjeb fil-ġejjeni u tista' twassal allokazzjonijiet żiena tal-kapital. Dawn il-miżallokazzjonijiet rajnijhom fil-passat fil-rigward tal-babil fil-suq tal-ipotekar Amerikan fejn rajna illi kienem gwidi ħsiena u nataw pariri ħsiena. Aħna nemnu illi għazmin li ġej l-entitajiet regolatorji fl-Ewropa mhux ser ikunu mamra b'mod tekniku biex jagħmlu dan u l-intaqluhom b'dawn il-kompiti żejda jista' jxekkel ir-regolaturi Ewropej milli jiżguraw kompetizzjoni ġusta u xirqa. Aħna żviluppajna proposta dwar kif dan għandu jiġi indirizzat fis-suq Kunċetti bażat fuq l-ekonomija, dan jinvolvi it-twaqif ta' post fissu fejn l-emittenti publikaw l-informazzjoni relevanti tagħhom ma ninkludux l-informazzjoni sigreta għaliex spiss naraw illi din ma tejjibx il-klassifikazzjoni m'hemmx xieda li turi dan u rating agency skola jirtu kollom aċċess ugwali għal din l-informazzjoni jiena naqbel ma dak li ntqal qabel illi m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni l-aġenziji kollha għandhom ikunu jistgħu jużaw dan it-tarif jippubblikaw u mbagħad l-investituri jixtru dawn ir-ratings fuq pjattaforma ċentrali isaħħu l-kompetizzjoni fost l-aġenziji ta' klassifikazzjoni. Għal-mertu tal-investituri u mhux l-emittenti dwar ir-ratings. Jiena nixtieq ngħid illi din il-kwistjoni ta' rating sovran Mijiex kustjoni ewlenija meta nindirizzaw il-gvernanza tal-suq tal-ratings. Hawnhekk il-problema hija il CRAs bħalissa fid-downgrade tagħhom qegħdin jirreflettu riskju tal-parteċipanti tas-swieq u riforma tas-swieq m'għandix kolla lan illi toħloq ratings aħjar imma illi jkun hemm trasparenza aħjar. Grazzi tassew. Eh, muchísimas gracias, senjor. Grazzi ħafna, Sur Krall. U l-aħħar kelliema għallum hija Sinjura Susan Lawni illi hija eh, konsilira illi hija rappreżentanta ta' Fitch Ratings u hija Senior European Council għandek ħames minuti Sinjura Lawni. Su President u onorevoli membri tal-Parlament, grazie tal-istudentuna biex nipparteċipa fid diskussjoni importanti nifmu għalfej CRA summa t tifukaw fuqom palissa u napprezzaw il-nuqqasijiet li jazistu dwar il-klassifikazzjoni tas sikurtajiet l-għandhom xaqsmu mas-suq tal-housing Nemnu li s-sjera jizu importanti għas-suq finanzjarju għalek ovvjament li ħa tifukaw fuqna minħabba n-numru ta' bidlit sinifikanti li sar fil-metodoloġiji tagħna u li tajibna il-politika proċedura interna tagħna wkoll aħna nilqgħu kwalunkwe suġġeriment minn kwalunkwe eh, għajn li ntejbu il-produzzjoni u il-klassifikazzjoni ta' kreditu. Illum qegħdin diskutu u għanna da smih minħabba proposti ta' kommissjoni sabiex temendi l agolamazzjoni ta' CRA. Fitx jaqbel ma' proposti li nżidu kompetizzjoni trasparenti u trasparenza fil-fat. F'dar l snin fitx għamil kontribuzzjoni importanti għatni li huma fl-ħar żewġ deċenji aħna żviluppajna bħala l-unika aġenzija li tista' b'xi mod kredibbli tisfida il- dominanza tal pju ta' Moody, pero xert għadna zar ħafna nasbu ħafna mill proposti attwali tal-Kommissjoni, ħawaslu għal inqas kompetizzjoni għas trasparenta u inqas affidabilita fuq il-klassifikazzjoni. Ekke finni bħalissa l-abbozz il-konsekwenzi forsi mux intenzjonati dal-proposti forsi maġla u ma sinifikanti ħajkun hemm ukoll riskju li dan il-proposti ħajwaslu għal eh, taqlib ta' swieq kapitali Ewropej. Jiena ħanifoka fuq rotazzjoni hawnhekk, però nħeġġeġ il-membri tal kumitat sabiex iħarsu l-istqarrija kollha tiegħi sabiex jiddiskutu u jindirizzaw tħassib l-oħra tagħhom. Issa rotazzjoni mela fiċ minn dejjem kienet favuri kompetizzjoni ħna għandna niġġieldu kontra id-duopolju tal-mudi u l-SMP għal dawn l-aħħar 20 sena sa frattant aħna nexxinna nżidu Il-sem ta' suq faqal razzi ta' klassifikazzjoni tal-EMEA fl-17% tam mqabla ma' 37 għal Moody u 43% tal snp Min kien għaw l-isforzi sabiex niksur din il-duopolju, aħna mħazbin il-laffeta ċertu proposti waslu għal aktar saħħa l-Moody l snp Aħna <clears throat> kas, per eżempju, fejn s-RMA tista' tiklassifika bi 10 punti għal Speak slowly, please. Il-President jitlob li kellima biex titkellem bil-mod għaliex l-interpretati ma jistawx laħqu bl-ebda mod. Jekk joġbok. Um, all right. Where would you like me to pick up? Min fejn, min fejn nibda? nibda minn ximkien jew inkompli? Tista' tkompli. Mela dan huwa il-każ partikolari minħabba r-regola li qed tiġi proposta l cra tista' biss tikklassifika ten punti, 10 punti minn aġenzija waħda qabel ma jkun hemm rotazzjoni minimu ta' rotazzjoni għal kull sena. Imma it-tieni CRA tista' tkompli tagħti klassifikazzjoni għall-istess emittent. Minħabba il-setat li għandhom Moody u l-SMP fissu, nasab li dawn l-emittenti ħajkollhom kollom Zewċ series li klassifikaw id-dejn tagħhom fi kwalunkwe ħin. Importanti kon notaw li f'dawn l-aħħar tliet snin iktar minn 80 bank ħajkollhom bżonn li jirrotaw l-Aġenzija wara sena. Skont din ir-regola ta' l-10 emittenti li s ħaġa tapplika għal 25 korporazzjoni kbar fl-Ewropa, inkluż il-Franz Telecom, Deutsche Bank, Volkswagen, IDF, BP u Volvo AB. Sabiex nilħu eh, domandi ta' dawn ir-rekwiżiti li qed jiġu proposti rotazzjoni, l-emittenti probabbilment ħajużaw żewġ CRS fi kwalunkwe ħin u dan l kontra x-xewqa espressa mill-investituri regolaturi naraw aktar opinjonijiet fis-suq. Aħna qegħdin nistmaw li għabbażi tal-univers li klassifikajna aħna 55% 55% tal-banek emittenti fl europa tal-Punent għandhom tlieta jew iżjed eh, klassifikazzjoni kull wieħed. Dan jagħmel aktar faċli biex l-investituri evalwaw il-riskju ta' kreditu tal-bond, iżidu id-domanda u jnaqsu rata ta' interess li ħallas l-emittent. Ir-riżultati ta' studju riċenti ta' iktar minn 3000 sekuritajiet fl-Stati Uniti bil-valur nazzjonali ta' 1.6 triljun dollaru sabu li sekuritajiet bil-tlet klassifikazzjonijiet għandhom prezz ta' madwar 40 BPS iktar minn sikurtajiet b'żewġ klassifikazzjonijiet. Biss ir-realtà hi hemm biss tliet aġenziji ta' klassifikazzjoni bħalissa Fitch Moody's u S&P u damu 20 sena u biljun u iktar dollari ta' investiment għal Fitch biex jikompeti ma' Moody's u S&P. Issa fl-Ewropa, per eżempju, Volkswagen, jekk kollom dawn jimxu din biss bi klassifikazzjoni waħda li jaċċettata globalment ħassib li l-anfisa fi svantaġġ illi tipprova eh, ittela il-fondi fl-Istati Uniti jew inkella kwalunkwe f'pajjiż ieħor barra mill-Ewropa. Danna juri illi CRAs jistgħu jintużaw għal raġunijiet oħra parti mill-kwalità ta' klassifikazzjoni tagħhom minħabba anke li hemm bżonn ta' ħafna ħin biex wieħed iżid il-fin espertu reputazzjoni. U dak li kun jista' emittent per eżempju jażel CRA għaliex l-oħrajn qegħdin fil-perjodu ta' cooling off jew inkella jistgħu jażlu t-tieni CRA sabiex taħdem flimkien mal-Big anki minħabba illi din it-tieni CRA għandha klassifikazzjoni ola mill ta' Moody's u l-S&P. Għallek wieħed forsi wieħed jista' jaħseb jekk dan id-dispożizzjoni ta' rotazzjoni x'qed biex iżidu kompetizzjoni ma kellha biex iħeġġu l-iżvilupp ta' CRAs ta' natura subscriber pays minn flok ta' issuer pays. Aħna nħossu li dinija tankwit kbir u koll. L-għanet Kif qalu ħafna nies li wieġbu il-konsultazzjoni oriġinali ta' kummissjoni, l-ebda mudell ta' kummerċ ma huwa kompletament ħieles mi konflitt ta' interess u, u dejjem il-potenzjal ta' influenza ħallas minn qed iħallas. Fitx jemmen illi Eh, l-importanti hu li jiġu identifikati u konflitt ta' interess imbagħad jiġu marfa u jiġu eliminati anke la ġestiti. Aħna naħsbu li konflitti ta' interess huma mifhuma tajjeb fil-mudell ta' issuer pays. Il-President jinterrompi ma ħadd m'għandu mikrofonu bħalissa. Il-fatt li aħna minna downgrading ta' tmin mill-akbar banek fid-dinja u argument kontra argument ta' suġġerment li l-klassifikazzjoni tagħna ma' motivati mill-fatt li aħna inħassu mill-emittent. Il-Lixuwer PCRs jiprovdu riċerka dettaljata u kommentarju dwar firxa wiesa ta' s-swiq kapitali ta' dinja. Għabbażi tal-esperjenza tagħna, il-firxa ta' servizzi li jagħtu li xogħol PCRAs ma jistax jiġu replikati meta nużaw ehm, investor pace model nittama li sibtu dina eh, il-kumment eh, il-prezentazzjoni tiegħi ehm, tlu jien l kwalunkwe mistoqsija li jista' jkollkom. Ahora, vamos a dar el turno. Mela, Issa ħanaddu għal kellima u ħanibdew l-ewwel bir-rapporter u shadow rapporters tal dwar rapport tal-Aġenziji ta' Kreditu. Ħanibdew l-ewwel Mr. Domenici Kjoġ. You're gonna talk to the end? Okay. Inti għad fl Oses, ponente en la sombra del partido. Un batana mela shadow rapporter sur voces. Merci, Monsieur le Président. Grazie ħafna, President. Iva, jiena interessat fil-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni press li jiena kont ir rapporter għall ewwel żewġ rapporti imma l kelliema nixtieq ngħid li ħaġa intelligenti li eh, toħorġu bi messaġġi li huma preċiżi eh, iktar milli taqraw dokument b'veloċità qawwija. Ehm, aħna kellna l-istess problemi pal-interpreti ma nistajniex insegwu għax kien hemm veloċità kbira li vera tħassartom jiena l-interpreti. Nix nkun naf il-fejn hemm ħafna ġurnalisti fil-kamra nħabba l-fatt li ċittadini ma kienu jafu xejn seba' xurilu dwar l-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni imma kuljum issa il-gazzetti qed jitkellmu dwar dawn l-Aġenziji u dwar id-dejn sovran u downgrading ta' dan u ta' spiss l-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni dawn jiġu akkużati b'xi ħaġa jew oħra, jiena naħseb li żewġ dokumenti li ġew adottati huma dokumenti tajba eh, tajbin ħafna ħafna jafu kemm jiena ġelit sabiex naċċerta li t tlet aġenziji l-prinċipali jiġu awtorizzati u eh, l-approvazzjoni saret bissef fl-aħħar tal-Ottubru tal-2011 għalkemm l-applikazzjonijiet tres u fl-2010 kien hemm regolatur temporanju għat li konna nistennew lill-leżma li eh, tinħoloq nafu li l-isfont huwa diffiċli għandna nevitaw li nżidu iktar regoli, regoli li qatt ma se jiġu implementati. Ħadd ma fem li l-kriżi li qed ngħaddu minnha bażikament falliment ta' mudelli matematiċi. Kull darba li nisma' xi spjegazzjoni dwar min huwa responsabbli rrid ikun hemm iktar supervizjoni, jiena naħseb li dawn l-affarijiet ma jagħmlux sens u mhux ir-rwol ta' eżma li ehm, tagħti eh, xi tikketta ta' kwalità l-aġenziji jagħtu mm, informazzjoni lill-investituri eh, tort l-iktar tal-politiċi jekk eh, CRAs isiru mm, importanti wisq għal pajjiżna. Issa se jkollna aħna innaħuhom dawn ir-regoli meta pajis tilef il-AAA la eh, triplu ġifiri umbat bdejna najdu li eh, dawn il-klassifikazzjonijiet mumiex importanti nafu li jillum il-ġurnata il-problema il-klassifikazzjoni ta' Danes of Run imma meta kienem downgrading fl-Istati Uniti dawn ħadu self iktar birħis imbagħad uh, Franza ġevit downgrading ukoll tista' uh, sellef uh, b'mod iktar rħis minn qabel għalhekk l-investituri vera għamlu ħafna flus minn dawn l-aġenziji. Ħaġa importanti li nħidu nota tagħha llum kif nistgħu nsaħħu l-kompetizzjoni. Il-kompetizzjoni palissa dogma kollox irid jiġi regolat mill-kompetizzjoni u kompetizzjoni permezz tar-rotazzjoni tal-kumpaniji ta' verifiki u CRAs imma hemm bżonn sa ħin sabiex jinħolqu s-CRAs u l-eżempju ta' Fitch, eżempju tajjeb din l-Aġenzija damet eh, sabiex tilħaq l-istess livell pa' tnejn l-oħra jew tmur li lin mit-tnejn l-oħra ġifiri diffiċli li wieħed jikseb eh, dan u l-setta ta' li importanti ħafna u se tibqa importanti forsi għal sitt snin imma forsi l-oħrajn se jkollhom inqas setat imbagħad ovvjament dejjem jażel iż-żewġ l-aġenziji l-kbar ma jażlux l-Aġenzija Nazzjonali ta' Daqs Medju u eh, jiena naħseb li l-proposta ta' Jean-Pierre Juliet jiġifieri huwa responsabbli għall awtorità tas sfortunatament dan ma jinsab fuq il-bord ta' iżma ħaġa ċara u eh, li eh, rridu aħna nibdew ma nħobbhomx daqshekk is-CRAs, e, dejn sovrat, kif nistgħu aħna naħarġu bi mekkaniżmu li li jaħdem b'mod indipendenti u li jekk ikun hemm downgrading l-azzjoni tkun immedjata mill-istati u għalek il-mistoqsija l-importanti u memx eh, soluzzjoni faċli il-mistoqsija li jett nsaqsu l-lum dwar il-tillet regolament taħna saqsejna dawn l-istess mistoqsijiet fil-2009 dwar CRA 1 u mbagħad irġajna saqsejna dawn il-mistoqsijiet tal CRA 2 u memx tweġiba tajba l-emet il-prinċipju ta' E, min joħroġ b'obbligazzjoni rrit iħallas u mbagħad tweġiba tal-Ġappun l-investitur rrit iħallas. Min se jħallas dwar din tema rrit aħna nodu għantenti mannix nix innidu regolamenti li musaj musa jkollhom lebda impatt Għalhekk l-iktar ħaġa importanti li namlu dak li huwa meħtieġ sabiex noħorġu bil-leġislazzjoni eżistenti u nimplementaw dwar ir-rwol ta' eżma jiena naħseb li eżma se tibda bis-supervizjoni tal-aġenziji li diġà jeżistu li ġew awtorizzati ħalli bekk um, eżma tista' tarek dawn li kunu f'konformità u li jekk qed jikkonformaw mar-regoli supervizjoni importanti ħafna ma nistgħux aħna nistennew xi ħaġa oħra mill eżma regolatur mhuwiex responsabbli għal kwalità tal-mod kif l-aġenziji jadmu imma eżma responsabbli sabiex eh, tikkontrolla u tevalwa jekk l-aġenzija japplikaw ir-regoli Umbat dawk li jeżaminaw il-metodi għandhom bżonn jottattaw ehm, opinjoni fuq il-validità ta' dawn il-metodi, jridu nevitaw li dawn l-aġenziji ma jkunux eh, trasparenti u ma' jgħatux l-informazzjoni meħtieġa l swieq dwar il-metodi li dawn jużaw dwar ir-klassifikazzjoni ta' dejn sofran, il-metodi ma jistawx ikunu l-istess bħal dawk użati għal kumpaniji kif smajna mill-kellim Ġappuniż hemm mm, ħidma differenti involuta fil-kumpaniji privati jekk inqablu ma dawk pubbliċi mm, kumpanija pubbliku jista' jiġi intenxat kumpanija privata jekk Title fil fiduċa tal-konsumaturi ma rtirċivix iktar fondi. Għalek eh, dan kien l-intervent tiegħi. Grazie ħafna issa sur Wolf Klint fi Samlalde. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, grazie ħafna, grazie President. qed nitkellmu dwar kwestjoni li tirrekjedi li nkunu razzjonali. Id-dibattitu fuq l-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni dan it's eh, iktar ixekkel milli jgħinet nissimaw ħafna teori ta' komplott eh, ġurnalisti li qed jgħidu li ir-Renju Unit u l-Istati Uniti qed jużawhom dawn l-aġenziji sabiex jiddaħħlu fil-politiki ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li jridu nerġgħu nibnu sens ta' realtà hawnhekk. Kif diġà smajna minn Jean Paul il-proposti iva hemm intenzjoni tajba fihom imma xi kultant imorru lil wis irridu aħna naraw x'inhuwa l-aħjar bilanċ. L-aġenziji ta' klassifikazzjoni dawn huma iktar importanti milli jgħidu li huma jekk huma jgħidu li kull ma jagħmlu jagħtu opinjoni mela mhux qed ikunu onesti peress li dawn dawk l-opinjonijiet għandhom effetti kbar kif rajna waqt il-kriżi tad-dejn sovran Għalhekk għandna bżonn aħna li jkollna xi tip ta' korrezzjoni hemmhekk xi mill-esperti dawna diġà tkellmu dwar id-dipendenza fuq li nserħu fuq speċjalment viżavi l-obbligazzjonijiet sovrani qed inserħu wis fuq dawn is-CRAs jekk intkom tixtiequ tevalwaw il-likwidità ta' pajjiż issa tużaw l-IMF l-OECD il-Banek Nazzjonali Ċentrali. Dawn l-entitajiet ehm, kull xahar jippubblikaw informazzjoni meħtieġa sabiex eh, wieħed jevalwa il-bazi finanzjarja ta' kull pajis, il-kumpaniji ta' assigurazzjoni, il-fondi ta' pensjonijiet, il-banek u, kulħadd m'għandhomx għalfej bil-fors fuq l-aġenziji ta' klassifikazzjoni għandhom ikunu jistgħu jiksbu l-informazzjoni huma stess imma kollox jiddependi fuq il-leġislatur aħna il-leġislaturi il leġislaturi aħna nissew innaħħu dan ir-rekwiżit għal eh, fatt li t-tliet aġenziji ta' klassifikazzjoni l kbar għandhom jiġu konsultati. Mela, irridu naraw xinu mal-perikli li nserħu fuq l-affarijiet bħalissa fis 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea għanna 27 għafas legali differenti m'għandniex kodiċi ċivili uniformi Għalhekk, jekk inti se tintroduċi tip ta' responsabilità bħala kunċett dak li qed tagħmel effettivament qed tintroduċi 27 forma differenti ta' responsabilità u bekk tkun qed toħloq sitwazzjoni fejn se jkun hemm ċerra li l-iktar stat membru bl-iktar vantaġġ jiġi mażul iva eżma għandha ħidma importanti ħafna xtaqdi imma ma nix nagħmlu l ezma responsabbli għal kollox eżma m'għandix tkun responsabbli uh, li tevalwa il-kwalità tal-metodoloġiji ta' CRAs uh, mhux ħidma faċli. hemm bżonn ta' arfin espert, esperjenza u bħalissa ezma m'għandix il riżorsi li tista' tagħmel ezma tista' taċċerta li ku tkun li jistgħu jidġu eh, imqabla l-opinjonijiet differenti ta' CRAs. Jiena Naqbel mar riservi li l-kellima kellhom u li kusam Jean-Paul Gozes kellu dwar rotazzjoni kif ukoll il-Federazzjoni Ewropea Bankara jiena naħseb u veri dispjaċini li l-Kummissjoni ma adottax l-ideja tagħna u ma splorax l-ideja li jkollna CRA Ewropea Imma din tkun tip ta' fundazzjoni li ħaġa tajba jekk eh, l-aġenzi il-gbar tnejn kif ukoll Fitch dawn jagħmlu design fil-mija ta' klassifikazzjoni dinji u ġifiri huma simili għal monopolju dħul ta' 30% fuq il-bejħ wara l-waqqa tal-Lehman Brothers kellam 50% qabel bekk nistgħu naraw kemm is-sitwazzjoni kritika ġifieri għandna bżonn li jkollna iktar kompetizzjoni mhux biss fl-Ewropa imma fl-Asja wkoll u fl-Amerika ta' fuq għalhekk għandna bżonn nieħdu azzjoni hemmhekk ħaġa oħra li vera tittikani hawnhekk ħaġa li laqas ġiet imsemmija hawnhekk u laqas ġiet imsemmija fil-proposta tal-Kummissjoni hawnhekk qed nitkellem dwar il-pubblikazzjoni u meta din issir ġifri fuq ir-riżultati tal-klassifikazzjonijiet. Forsi kombinazzjoni biss imma Il-fatt huwa li aħna qed naraw, qegħdin naraw fil-perjodu ta' qabel is-summits l-importanti l-Kunsill Ewropew l ekofin jew inkel l-kwistjoni dwar l-obbligazzjonijiet sovrani l-ġodda naraw hekk forsi ftit ġranet jew ġimgħa qabel il-massir il-laqat naraw klassifikazzjonijiet ġodda li qed jinħarġu. U fil-maġġoranza ta' sitwazzjonijiet it-tibdiliet dawn um, isiru tard wis. Aħna nafu kemm sitwazzjoni aggravi u mbagħad ikonna downgrade ta' klassifikazzjoni u dan rajnieh wkoll fil-każi reġenti dwar iż-żona euro. Għalhekk tkun ħaġa sabiħa jekk il-pubblikazzjoni tkun tista' tinbidel u tkun inqas motivata fuq livell politiku. Ma nafx jekk jistax titkellem is-sur Estreċċa għax ir-rapporta mhux qed naraha hawnhekk tal. Tista' titkellem inti minflok? Jinovým zpravodajem za ECR nejsem příliš velkým specialistou na, na Jiena minix shadow tal-ECR, minix espert partikolari fuq is e cra imma jiena smajt b'ħafna interess l-affarijiet li intqalu u nixtieq nagħmel ftit kontribuzzjonijiet. Jiena naqbel ma' sur Clintz, naqbel miegħu li fil-qada preżenti dak li nixtiequ dibattitu razzjonali bbażat fuq fatti u għandna jkollna riżultat razzjonali wkoll. B'hekk inkunu nistgħu nħadnu l-kompetizzjoni bejn is-CRAs. Jidhirli li matul dawn l-aħħar xhur is-CRAs dawn kienu qed jippubblikaw informazzjoni dwar is dwar il-kumpaniji tagħna li um, tħasbet il-poplu, ġifiri ħafna politikanti ma jixtiequx jisimawa din l-informazzjoni u l-politiċi dawn għandhom xewqa li jimponu regolamenti partikolari ħalli bekk l-aġenziji fil-futur ikunu jistgħu jippubblikaw l-informazzjoni li l-politiċi jridu jisimgħu biss. Jien hawn nisma' dan id-dibattitu ħassejt li qed jiffoka fuq il-kompetizzjoni bejn is-CRAs u meta jiena smajt il kelliema differenti għaraft li huma stess m'għandhomx opinjoni partikolari dwar kif dawna jistgħu iħadnu din il-kompetizzjoni. għal darboħra se ngħid li jiena minix espert hawnhekk imma Raġbuni ħafna mill-proposti li sar Missur Gozes u wara li smajt l-intervent tiegħu u um, għamel kummenti intelligenti peress li jiena minix espert se nalqaw. Grazzi ħafna issem fissem il-ħodur il-Sinjur Pascal Kafan. Oui, euh, moi je vais euh, e-, essayer de poser des questions. Grazie ħafna. Iva se niprova jena nsaqsi xi mistoqsijiet lill-panel għax għalhekk qegħdin hawnhekk mhux qegħdin hawnhekk sabiex jisimgħu id-dibattitu tagħna li se jkollna iktar tard dwar il-kummenti ta' Sur Gozes. Iva ħassejt li kien iktar pożittiv dwar il-proposti mill-Kummissjoni Ewropea u s-Sur Barnier. Iva, ovvjament, eh, possibbli li jkollok l-opinjoni personali tiegħek eh, kif jien għandi l-istess dritt. Ma rridu nevitaw li nippruvaw eh, nantiċipaw l-affarijiet il-proposta li saret nixtieq l-opinjoni tal-panel proposta interessanti għax qed tippermettilna li jkollna medja ħalli bet nistgħu innaqsu l-volatilità u nistgħu innaqsu wkoll dak l-aspett politiku u l-aspett tal-marketing min-naħa tas-CRAs bekk inkunu nistgħu insibu l-bilanċi tajjeb bejn il-kompetittività u l-organizzazzjoni li nagħtu struttura lil din il-kompetitività għalli bekk nkunu nistgħu niksbu il bilanċ it-tajjeb nixġi l-opinjoni ta' Finance Watch u fuq eh, kwestjoni li qiegħda fil-qalba ta' din id-diskussjoni ġifiri fuq ir-rotazzjoni, il-proposta fuq ir-rotazzjoni sur ma tax kumment fuq eh, dan il-punt dwar ir-rappreżentant ta' Sosjetà Ġeneral ma taqbilx eh, mal l-armonizzazzjoni kien hemm min qal iva, jiġifieri dawn il-modelli huma komplessi u komplikati, ma ma naħsibx li huma iktar komplikati mill mudell makroekonomiku u hemm evalwazzjonijiet differenti ta' mudelli makroekonomiċi għalhekk il-għala ma nistgħux nevalwawhom dawn, il-għala ma nistgħux aħna naċertaw li ma jkunx eh, parzjalità mingħajr ma narmonizzawhom dawn il mudelli Jiena naħseb li rappreżentanti minn Sosjetà Ġeneral din ir-rappreżentanta kellha opinjoni għalhekk nixtieq nisma' din l-opinjoni, nixtieq nisma' il-tweġiba tagħha. Mbagħad kumment fuq il-proposta ta' Sul Kral. Fl-aħħar paragrafu tal-preżentazzjoni tiegħu bil-miktub Jekk fimt l-affarijiet sewwa hawnhekk eh, qed jipprova jissolvi l-konflitti ta' interess eh, li mhux solvuti bil-mudell tal-investituri ħallas jew l-emittenti ħallas għalhekk inti qed tissuġġerixxi alternattiva oħra. Ma jien hawn naqra dan il-paragrafu l-ġdid eh, din it-tielet alternattiva mhux daqshekk ċara ta' spiss jintqal li l-adrensi jkunu jisom temperatura u imma le dammu mhumiex tobba mm, li joħorġu bi dijanjosi imma jekk jisom qed jagħmlu jagħtu dijanjosi u eh, kellna din is-sitwazzjoni fl-Iżlanda l-Greċja imma xi ħadd li joħorġ bi dijanjosi mm, mux il-persuna jew l-speċjalista li jiena nixtieq nikkonsulta għalhekk dawn jisom tobba mhux speċjalisti jiena nixtieq nkun naf kif nistgħu e, waqfu dan l-aspett ta' speċjalisti u kif nistgħu nillimitaw il- għal tagħhom għal valutazzjoni tar riskju ġifiri Nistgħu ngħidu li tista' tevalwa riskju biss mhux diagnosi li ma tagħtix eh, pariri ir-rappreżentant ta' Moody's meta saqsejtu din il-mistoqsija għal Iva għalix le, nisma l-opinjoni ta' Fitch, jekk neħu eh, l-ħar eżempju ta' Franza, parir li jenata li l-mekanizmu tal-xogħol ikunu iktar flessibbli standard tempor dawn Iva jevalwaw ir-riski fost il-kompetenzi tagħhom imma żewġ rappreżentanti ta' Standard Poor's tagħtu ta' parir li s-swieq eh, ta' xogħol għandhom ikunu iktar flessibbli imma din parti mill-kompetenzi tagħhom le l-parti mill-kompetenzi tal-politiċi tagħna mhux ta' Standard Poor's jew inkella ta' Moody's. Grazzi. Realmente in rappresentazione. Grazzi issa fl-aħħar fi semilgu għas-sur Porta Xekjoġbak. <clears throat> Muito obrigado. Grazzi tassew. Sewġ kommenti. Imbaċi mistoqsijiet. L-ewwel punt. Dwar id-dejn sovran. Jina naħseb illi għal dan il-għan huwa urġenti li konna dan it-tip ta' dibattitu dak illi narajt jiena nemmen illi mhux ser ikun hemm soluzzjoni għal kwistjoni tad dejn sovran. Sakemm ma nifqux naħsbu dwar id-dejn sovran bħala prodott finanzjarju li mbagħad ikun suġġett għal klassifikazzjoni għal rating. Jiena naħseb li soluzzjonijiet kollha l-oħra ma jsolvu xejn. Għalhekk it-tieni punt tiegħi u dan jinvolvi dak illi intqal mill-rappreżentant tal-Aġenzija Ġappuniża u qal illi huwa meħtieġ illi ikun hemm dimensjoni pubblika li tingħata lill aġenziji privati. Nixtieq li huwa jagħti aktar informazzjoni. X'irid jgħid biha din? qed jitkellem dwar il-parteċipazzjoni tal-kapital għall entità pubblika jew inkella xi forma ta' relazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi. F'pajjiż illi fih l-aġenzija hija rreġistrata. Jiena qed nistaqsi dan għaliex fid-dibattitu dwar il-kwistjoni tal-eżistenza ta' CRA Ewropea jiena għandi dubi enormi dwar jekk din l-ideja għandix tiġi promossa u imħalsa iffinanzjata mir rizorsi pubbliċi għaliex jew hija Aġenzija ta' Klassifikazzjoni Ewropea u hemmhekk ma nafx kif ser issib il ser tikseb il-kredibilità fis-suq għandha bżonn 20-30 sena biex tikseb il-kredibilità inkella tkun CRA privata u jiena bħala persuna li tħallas it-taxxa kontra illi jiġu użati l-flejjes pubbliċi jew li jiġi jiġu użati il flejjes tagħna biex din titħallas għaliex jiġu użati modelli aritmetiċi simili għal dawk tal CRAs attwali. Jien nixtieq il CEO Ġappuniż jispjega aħjar dak li huwa jfisser b'din id-dimensjoni pubblika fejn l-awtorità pubblika tkun involuta fil-klassifikazzjoni. Il-mistoqsija li jmiss għal rappreżentanta ta' Sosjetà Ġenerali illi kienet ċara ħafna fil-kommenti tagħha Ġifiri, illi l-aġenziji għandhom ħabta illi jkunu favur l-Istati Uniti. Jiena nixtieq illi hija Turina xi tfisser b'dan illi hemm din ix-xejra illi CRAs ikunu favur l-Istati Uniti. Nixtieq nistaqsi li rappresentanta Finance Watch xi fisser eżattament meta jgħid li opinjoni illi ma jkollix influenza għaliex Jiena jidirli ċar illi illum l-aġenziji infatti din iġibu ruħom kważi bħal regolaturi u ma jiddeterminaw il-kondizjonijiet ta' swieq. Umbat jagħmlu profit mill-kondizjonijiet ta' swieq għalhekk huwa kif ser ineħħilhom din is-seta din is-seta ta' influenza seta ta' influenza fuq l-opinjonijiet fuq dawn ta' dawn il-klassifikazzjonijiet. Din ma stajtx nifhem, ma nixtieq li jiċċara dan il-punt. Grazzi ħafna, sur portax għadil lura ħafna fil-ħin. Issa ħanad il kelma li persuni oħra li xtaqo jitkellma n-sur Man, s-sur Fiamanta Sbaltitis, għanna s-sur Gigold, għanna s-sur Girafoja, s-sur Pita Simons, s sinjura Patimata, s-sur Lange u Is-sur Wanjok, jekk għaw xi ħadd jekk iġob kamlu l-isoljan inkella ħana laqqa l-lista. Tajab il-lista magħluqa nibdew issa mis-sur Thomas Mann, jekk jogħġbok nitolbok biex ma taqbżux iż-żewġ minuti, żewġ minuti massimu għaliex veru veru għajna lura. Grazzi ħafna sur Mann fidejk. Finanka, Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe auch die Uhr im Blick. Ich werde das nicht über... Grazie tassew, sur President. Jena, sal-nżomma ħin Jiena kont interessat ħafna li nisma it-teorija illi hemm kompetizzjoni b'saħħitha. Jiena dejjem kont naħseb illi kien hemm tliet aġenziji ta' klassifikazzjoni kbar u issa minn fiċ qed nirrealizza illi huma sabuha diffiċli illi jidħlu fis-suq, jippenetraw is-suq. Ġampol fil-politika aħna kellna marġni għal manuvra kbira ħafna. Iżda dak li qed jiġri huwa li tnaqqis fil-grad ta' klassifikazzjoni u segwit mis-summit, segwit minn soluzzjonijiet dan mhux qed jaħdem u għalhekk kif qal Onorevoli Klins irridu nżommu rasna birda u rridu noħorġu b'xi regoli ġodda, regoli ġodda għall aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu. Jien għandi dubji tiegħi dwar ir-rotazzjoni sur kral inti ħriġt b'alternattiva Wolfgang Shower fl-2009 qal illi aħna neħtieġu Aġenzija ta' Klassifikazzjoni Ewropea, mhix aġenzija illi tagħti riżultati aħjar u ma ta' tibaċ messaġġi mhux sbieħ imma aġenzija li tkun indipendenti. Min fejġej inti eh, fondazzjoni 300 miljon euro minn għalija. Ser ikun differenti, jekk inti tista' tiggarantinna l-indipendenza inti taċċetta ir-responsabilità liability għal ġudizzji tiegħek Kif ser ikunu differenti dawn minn min dawk il-ġudizzji ta' tlieta l-kbar, tliet aġenziji l-kbar? Inti tkellem dwar il-metodoloġija li niftuha aktar. X'inhi din il-metodoloġija li ma nistgħux narawha aħna? U meta jkun hemm riżultati negattivi, aħna ser nkunu nistgħu nirreaġixxu aħjar għaliex hemm metodoloġija aktar miftuħa, hemm aktar indipendenza, ovvjament din tkun bxara tajba aħna mhux ser ngħaddu mingħajrhom l-aġenziji hemm ċertu affarijiet li rridu niżguraw li meta jkollna riżultat dan ma jkunx immotivat b'mod politiku imma ikun imsejjes fuq data serja. Grazzi. Grazzi ħafna, grazzi speċjalment għall żammejt mal-ħin u issa sur Balfiti żewġ minuti inti wkoll. Għaxu girbas, pirminike girbmi kollegas. Grazzi, President, kollegi, Jiena ser natikom perspettiva ta' raġel illi ħadem bħala Ministru tal-Finanzi għal bosta snin. Jiena niftakar meta l-istat tiegħi ġie klassifikat mill-CRAs. Is-CRAs mhumiex biss kumpanija, il-klassifikazzjonijiet tagħhom għandhom impatt importanti immens fuq is-sitwazzjoni ta' kull pajjiż li jiġi klassifikat, li jingħata dan il-grad ta' klassifikazzjoni għandu impatt kbir fuq il-ħidma tal-banek. Dan u wkoll il-pożizzjoni internazzjonali ta' pajjiż, il-Fond Monetarju Internazzjonali sa mill-2008 akkusta biljun, biljuni ta' euro għaliex il-klassifikazzjonijiet ta' kreditu ta' ċertu pajjiżi ġew imnaqsa. Jina nilqa l-proposta li ħarġet il-Kommissjoni biex tiġi imwaqfa Aġenzija Ewropea ta' Klassifikazzjoni ta' Kreditu Indipendenti. Jina wkoll nappoġġa lil ħabib tagħna mill-Ġappun Jiena nemmen illi n-nies illi għedin jaħdmu għal din l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni ta' Kreditu jridu jgħixu, jridu jaħdmu fl-Unjoni Ewropea għaliex il-ħidma tagħhom ser ikollha influenza kbira fuq il-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu mhux biss għandhom piż kbir fid-dinja imma wkoll għandhom aċċess għal tarif tassew importanti u għalhekk naħseb li wasal iż-żmien illi aħna nifmu irdu nikkompetu fuq is-suq internazzjonali nifmu illi is-CRAs huma għodda huma strument illi jistgħu jipromuovu l-pożizzjoni kompetittiva tagħna fuq is-xena dinija u għalhekk jiena nilqa l-proposta tal-Kummissjoni b'xi riservi żgħar dwar kwistjonijiet tekniċi bħal pereżempju is-supervizjoni jew il-konċentrazzjoni tas-suq jew il-metodoloġija ta' klassifikazzjoni, iżda f'termini ġenerali naħseb li għandna sfida kbira illi rridu nindirizzaw. Signor Valfitis, tieni la. Grazie ħafna Sur Valfitis, s-sessur Gigol ta' żewġ minuti kjoġba. Ja, zunächst mal vielen Dank für die interessanten Bemerkungen und danke auch für die weitere. Iva, l-ewwel qabel kollox grazzi tal-kummenti interessanti, grazzi tal-li ġejt minn daqshekk bot minn ġewwa Ġappun dimmi xaħġa xi ħaġa li jum kuljum, grazzi tal-li ġejt manawnek. hawnhekk. Nixtieq nagħmel xi mistoqsijiet. Ma nafx x'kien qed jingħad li dwar l-ispezzjonijiet ta' CRAs un mbagħad jiġi publikat eh, rapport jiena fimt li sur Major kien qed jgħid illi kien hemm investigazzjoni mifruxa fis-suq tal-klassifikazzjonijiet u mhux biss rapport fuq l-ispezzjonijiet. Nixtieq inkun naf hemm xi investigazzjoni aktar mifruxa il qed tagħmel eh, l-esma dwar il-konflitt ta' interess u kwistjoni mistoqsijiet li l-pubbliku qed jistaqsi dwar xi problemi li jista' jkun hemm f'dan il-qasam bil-konflitti tal-interess. Nixtieq inkun naf. X'tip ta' qafas ser ikollha din, l-inkjesta meta tiġi ippubblikata u kif qed issir il-ħidma din l-inkjesta kif qed issir mistoqsija oħra bosta kelliema tkellmu dwar il-livell qoli ta' konċentrazzjoni fuq is-suq, kien hemm nitkellem ukoll dwar konflitti ta' interess possibbli, potenzjali, illi fl-aħħar faħna dim xi ħaġa li ma nistgħux nevitawha b'dan il-mudell. Minħabba il-livell qoli ta' konċentrazzjoni jkun jagħmel sens illi niżguraw pluralità akbar ta' modelli. Infatti il-Parlament fir rapport ta' Wolf Klintz tkellem dwar il-ħolqien ta' fondazzjoni ta' Aġenzija ta' Klassifikazzjoni Ewropea din tkun fl-interess komuni tan alkohol. U tagħmel evalwazzjoni preċiż tal-kapaċità ta' kreditu. Jiena nixtieq nisma' minn għandkom. Intom tigwadanjaw ħafna flus, kif tistgħu tiżguraw illi il-finanzi ma jkunux involuti hawnhekk. Tkellimtu dwar dħul enormi fis-suq tal-klassifikazzjoni ma naħsbux illi hemm bżonn ta' taxxa fuq dawn fuq dan id-dħul xi fondazzjoni pubblika pereżempju 40% tal-profitt din hija xi ħaġa illi s-settur pubbliku jista' jibbenefika minnu jista' jkollna xi fondazzjoni tal-klassifikazzjonijiet kif issuġġerixxa s-Sur Klinz. Jo, dos minutos, per favor. Grazie ħafna żewġ minuti s-Sur Diego Fejju. Signor. Grazzi tassew. Jiena ser ngħaddi mal-ewwel għal mistoqsijiet li jiena għandi. Wieħed mis-suġġetti li għaddu ma trattat fil-proposta li fassal il-Parlament Ewropew hija marbuta mal-finanzjar tal-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu kif intqal issa saminant Jean-Paul Gozes din mhix kwistjoni daqshekk sempliċi. Aħna ma rajniex riżultati bir-regolamenti sissa. Jien nixtieq nisma' minn għandkom jekk taqblux mal-mudell ta' finanzjar illi għandna bħalissa matul l-istorja dan kien importanti u dan irnarġaw namluħ irridu naddu għal finanzjar minn nant l-investituri u kif nistaw norganizzaw dan li l-investituri iħallas tini mistoqsija kumment illi għamlet il-Sinjura Ross dwar il kif jaħdem is-suq hija ġibdet l-attenzjoni tagħna għal ħtieġa illi l-aġenziji ikollhom din il-kredibilità meħtieġa neċessarja iżdija tkellmet ukoll dwar jekk is-suq jaħdimx baktar aġenziji milli għandna bħalissa. U għalhekk irridu nagħtu każ il-fatt illi diġà għandna l-awtorizzazzjoni, iċ-ċertifikazzjoni ta' bosta aġenziji ta' klassifikazzjoni ta' kreditu apparti dawk it tliet l-kbar. Inti kif taħseb illi dawn kollha jistgħu jaħdmu il-kol flimkien bħala netwerk? Taħseb li jkun hemm kompetizzjoni aħjar fis-suq? It-tielet u l-aħħar nett saru bosta referenzi għal kompiti regolatori, kompiti leġislattivi marbuta ma' CRAs. U għalhekk huma leġislaturi illi taw l-importanza li CRAs fl-modi huwa possibbli illi nibdlu dawn ir-referenzi leġislattivi, dawn ir-referenzi regolatori fil-konfront ta' CRAs. Forsi din il-bidla tista' toħloq instabilità fissu għaliex is-swieq bħalissa jiddependu fuq is-CRAs. Grazzi palabra l signor Peter Simon. Grazie ħafna, Diego Sassur Peter Simon sassu zoċ minuti kieġbok. Eine Frage an uh, Herrn Grall und anschließend. Grazzi, grazzi. Mistoqsija l-Sur Krall. Mbagħad l-Sur Filippona. Sur Kral, inti tkellim dwar il-proprjetà, l-istruttura tal-proprjetà tal aġenzija ta' Klassifikazzjoni u l-ambjent ta' monopolju, iżda inti wkoll tkellimt dwar il-konflitt ta' l-interess tal-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu minħabba din l-istruttura ta' proprjetà. Forsi dan tista' tispjegaħ f'aktar dettall. Imbagħad mistoqsija għas-Sur no. Tista' tgħid xi ħaġa dwar il-possibilità ta' konflitt ta' interess bħala riżultat tal-istruttura ta' proprjetà tal-aġenziji ta' klassifikazzjoni dak li għandu xaqsam il-timing ta' dak li huma jgħidu. Grazzi, signora Podimata. Eh, Grazzi, President. Jena, innotajt starrija partikolari fl-interventi eccezzjonali illi kienem. Starrija fl-intervent tas sur Utsumi li ta' bilħaq l-isqarja laqtitni. Is-sur Utsumi ikwota eh, dak li qal il-professur tiegħu tal-miet Gustavo Manso. Ser intenja din il-frażi għaliex tidilli bħala frażi importanti huwa qal professur qari l-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni ma jridux biss jagħtu stampa preċiża ta' kif tinsab kumpanija tal-qada ta' kumpanija jew pajjiż f'termini ta' kapaċità ta' kreditu. Imma jirdu jqisu wkoll l-eżistenza is-sopravivenza ta' dan il-pajjiż jew kumpanija għaliex jekk l-aġenzija ma jinteressonx mis-sopravivenza ta' kumpanija jew aktar ta' pajjiż, dan jista' jkun inċentiv ta' bilħaq ta' sogru, ta' bilħaq perikolus. Xi ħaġa interessanti din liktar fir-rigward tal-klassifikazzjonijiet dwar id-dejn pubbliku ta' pajjiż. Iktar importanti milli l klassifikazzjoni tal-kumpaniji biex norbot mal-intervent tas Surutsumi, jiena nixtieq nagħmel mistoqsija diretta lejn lezma is-Sur Utsumi. Meta tkellem dwar il-klassifikazzjoni tad dejn pubbliku qal illi huwa importanti illi nżommu quddiem dimajnejna in-natura pubblika ta' din l-evalwazzjoni, id-dimensjoni ta' interess pubbliku ta' din l-evalwazzjoni, għaliex eh, din l-evalwazzjoni, din il-klassifikazzjoni mbagħad għandha impatt dirett fuq il-ħajja ta' miljuni ta' ċittadini, bosta persuni. Issa minħabba li din hija kwistjoni ta' importanza kbira, kwistjoni attwali immens fil-jiem tal-lum, sfortunatament, nixtieq nitlob il-leżma imman kelb hija tal-penil jekk i taqbil xew le l-ħtieġa illi dan il-prinċipju nistabiluh l-interess pubbliku l-iktar meta l-evalwazzjonijiet u madwar il-pajjiżi. Jekk għandna nagħmluh kif ser nagħmluh forsi noħolqu xi aġenzija ta' klassifikazzjoni pubblika li tagħti klassifikazzjonijiet pubbliċi tad-dejn pubbliku. Diġà tkellimna dwar dan fl-Ewropa jew nkella nsegwu il-proposta ta' Barnier li mbagħad ma ġietx approvata. Ġifieri li nissospendu b'mod temporanju l-evalwazzjoni għal dawk il-pajjiżi il qegħdin isegwu programm ta' adegwament finanzjarju. Grazzi l-Onorevoli Langen għal żewġ minuti die übergroße Abhängigkeit. Grazzi mhux ser intenni l-argumenti imma jiena nemmen illi dipendenza eċċessiva fuq il-ġudizzju ta' CRS hija xi ħaġa li rduq nindirizzawha u dan għandu jibda billi naraw li finanzjar mill-ġdid tal-ECB għaliex dan jimplika l-użu ta' klassifikazzjoni din hija deċiżjoni volontarja tal-istituzzjonijiet Ewropej. Issa huma dan jistgħu ma jagħtux kasu mistoqsija għal kelliema kif tevalwaw l-att ta' Dodd Frank fl-Istati Uniti? Dan għandu xaqsa ma' supervizjoni tal-banek. Waqqaf il-banek mill-li jużaw il-klassifikazzjonijiet esterni. It-tieni mistoqsija, noħolqu aktar trasparenza. Dan ifisser li hemm bżonn ta' kriterji uniformi. Sinjura Ross, l-eżma tista' toħroġ bi kriterji uniformi? Dan jista' jinvolvi perspettiva ġenerali tal-istrutturi finanzjarji u l-miżati. Pereżempju, jekk klassifikazzjoni għal stat jiswa inqas għall-investitur, forsi wieħed ma jagħtix każ daqshekk il-ħidma tiegħu jekk jaqla inqas. Imbagħad tkellimtu wkoll dwar il-ħtieġa għal pjattaformi indipendenti u beħ ratings permezz ta' pjattaforma ċentrali. X'ifisser fisser b'dan is-Sur Kral? Wan dos minutos. Grazzi ħafna ngħaddu issa Wan Jok għal żewġ minuti. Eh, ket kistjon għannu Grazzi ħafna erba' mistoqsijiet għal kellema. Għandu kważax żewġ paradossi l-ewwel mistoqsija tassew temnu li tistaw tevalwaw ir-riskju fis-suq finanzjarju għaliex fl ħamil aħar il is-suq huwa bbażat fuq l-inċertezza u kif ukoll l-aġenziji ma tawx importanza biżżejjed li riskju subprime issa mhux qegħdin issa qegħdin jagħtu importanza żejda li riskju sovran. Imbagħad il-kwistjoni tal-mudell li ħallas l-emittent li kkritikajtu. Il-propjament dan huwa l-modell tas sottoskritt subscriber pays model li qegħdin tirreferu għalih iktar milli di issuer pays model. Fil-każ ta' dejn sovran dana tiġa fil-fatt ġi provat. Kif huma f'pożizzjoni aħjar daw l-aġenziji ta' kreditu mill orti tal-awdituri li evalwaw l-finanzi. Imbagħad ir rakkomandazzjoni li s-CRAs qegħdin jagħmlu fuq l-ekonomija il mudell makroekonomiku, nixtieq inkun naf eżattament x'inhu d-bassir tagħkom. Fuq il-modell bbażat fuq l-evalwazzjoni tar-riskju. fl-ħar mill dan huwa relevanti x'inti ma tistax tipprevedi r-riskju ma tista' tipprevedi l-iżvilupp makroekonomiku. Ma nafx taħsbu li intom il-modelli tagħkom huma aqwa minn dawk tal-Istati Membri. Huwa minnu illi s-CRAs ma jħobbux jagħtu rakkomandazzjonijiet imma xorta jkun hemm rekomandazzjonijiet implikati ma taħsibx li huwa paradossi li l-Ewropa qiegħda f'riċessjoni u għalhekk hija diffiċli reali tħallas id-djun imma CRAs qegħdin iħeġġu mbagħad l-awsterità. U apparti minn hekk paradoss ieħor il-President jinterrompi l-aħħar kumment. fl-aħħar taħseb illi il-modell tal-privacy sure pays kif tiġġustifikaw. Għalix ma jkollniex Aġenzija Ewropea minn flok, grazzi ħafna Sur Ferreira kjoġbok. Sinjura Ferreira, anzi, grazzi ħafna malajr malajr jina nemmen illi Żewġ problemi kbar hawnhekk. L-ewwel problema tal-konċentrazzjoni u mbagħad l-oħra li tolbos magħha kif jista' jkollok inti klima ta' kompetizzjoni minħabba dan. Nixtieq instaqsi għalhekk lis-Sinjura Ross biex tgħidilna fid-dettall eżattament kemm l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni huma reġistrati bħalissa u x'inhu huma l-ostakli ewlenin għadħul u aċċess tas suq kif nistgħu innaqsu dawn l-ostakli u kif ma jistax ikun hemm il-limitazzjoni tal-isma tas-swieq fis swieqa cras jekk nistgħu nagħmlu hekk ma kunx qegħdin innaqsu l-ostakli Dwar il-klassifikazzjoni mbagħad għad dejn sovran dan huwa problema li għada hemm. Dan ikkawża problemi illi imur imorru l mill-impatt solitu ta' aġenzija ta' kreditu. Hemm konflitt bejn l-emittent u minħallas Fir-rigward tad-dejn sovran hemm operazzjonijiet tas-suq brutali li jiddependu u jeħtieġu il-klassifikazzjoni. Pereżempju x-xiri tad-dejn, il-beħ tad-dejn. U għalhekk importanti ħafna li naraw eżattament x'inhuma l-kalendarji. U nitanaw informazzjoni dwar il-kalendarju u l-iskeda. il kalendarju u l iskeda tal-klassifikazzjoni. Iridu inwafqu il-klassifikazzjoni ta' dejn sovran. Grazzi ħafna, eh, Signora Ferreira. L-ewwel ħanaddi għall-esperti u għalhekk ngħaddu l-ewwel għandi Signora Ross. Signora Ross, eh, żewġ minuti għalik, żewġ minuti kull wieħed ħat jieħdu u mbagħad ħanalqu bis-sur Dominici li huwa ir-rapporter tagħna. Um, Grazzi ħafna ħanprofa nwieġeb il-mistoqsijiet imma jekk ma jkollix ċans wieġeb kollox żewġ minuti jiena lesta li nkellimkom fuq livell bilaterali. Iva, l-importanza ta' klassifikazzjoni qabel skull aspettattiva u xewqa. Issa sta għalina il-koll biex naraw kif nistaw irreġgħu lura din ix-xejra Hemm żewġ tendenzi u l-Kummissjoni tassew ippruvat tikkonsidrahom it-tnejn. Minnaħa għandna żieda ta' kompetizzjoni, minnaħa l-oħra għandna tnaqis ta' li wieħed isarraħ fuq il-klassifikazzjoni. Għandna madwar 20 l-Aġenzija ta' klassifikazzjoni rreġistrati bħalissa mal-maġġoranza huma aġenziji żgħar nazzjonali. Jekk inħarsu lejn is-suq globali mbagħad hemm biss ftit aġenziji dominanti. Jista' jkollna netwerk ta' CRAs biex jikkompetu ikun aħjar li nkonsidraw mezzi oħra ta' kif jista' jkun hemm kompetizzjoni dawn huma mistoqsijiet ewlenin. Aħna rridu li l ehm, klassifikaturi u leġislaturi jaħdmu fuq kif nistgħu innaqsu il- ehm, li wieħed iserraħ kompletament fuq dawn l aġenzina sa dan huwa eżerġizzju ta' min isir. Dan kollu ovvjament jiddependi minn żieda fit-trasparenza. Naħseb għalhekk importanti ħafna u ħanaħdmu fil-qrib ħafna mal-Kummissjoni sabiex naraw kif nistgħu nimplementaw mhux biss il-proposti eżistenti li ħafna nies iffukaw fuqhom, imma anki il- titjib li jista' jsir li huma relevanti u importanti sabiex inżidu l-affidabilità u l-kompetizzjoni. Fuq il-mistoqsijiet oħra li eh, tresqu, aħna iva ressaqna rapport annwali wiesa fuq l-attività tagħna fil-bidu ta' jannar 2011 ir-rapport illi qed nirreferi għalih jiena kien qiegħed jikkonsidra r-riżultati ta' Diċembru u dana jiġi ppubblikat nittamaw fit-tmiem ta' dan is-semestru. Il-punti l-oħra ħan sidrom mod bilaterali, skużawni. Grazzi ħafna. Issa is-sur Gajer għal żewġ minuti. Oui, euh, tout d'abord, je, je souhaiterais répondre à... Grazzi ħafna. L-ewwel nishti in nixtieq il-mistoqsija tas-Sinjura Ferreira il-, -mistoqsija ta parteċipazzjoni fis-suq u l-limitazzjoni tagħha. Din hija xi ħaġa li semmejt lejn l-aħħar tal-istqarrija tiegħi. Naħseb li għandu jkollna xi miżura jew nagħmlu ċara nkella fir-regolament il-ġdid illi jrid ikun hemm limitazzjoni fil-parteċipazzjoni fis-suq. Din hija ħaġa li tista' tiġi diskussa però fiktar dettall b'mod bilaterali jekk tixtieq. Però iva, hija waħda mill-alternattivi, mill-possibiltajiet. Dik l-ewwel ħaġa, it-tieni net. Dan jkompli ma' kumment tas-sur konfen dwar il-fatt li CRAs huma kemm l-imħallef u kif il ġirija Iva. Is-CRAs jagħtu l-pariri u din hija forsi mhix xi ħaġa daqshekk mixtieqa. Forsi għandhom jagħtu ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom lil l-emittenti tad-dejn. U forsi ċertu rakkomandazzjonijiet laqas qegħdin hemmhekk għall pubbliku ġenerali m'għandhomx jagħmluhom għax dawn ir-rakkomandazzjonijiet jaf jiġu miqjesa bħala eh, mhux adattati minn uħud. U mhux dejjem jiġu apprezzati laqas. Imbagħad kien hemm tajmet ukoll il-kwistjoni tar-rating ta' klassifikazzjoni fl-itri fit-tletinijiet meta bdiet l klassifikazzjoni għall-ewwel darba. L-idea kienet illi ikollok approċċ flessibbli. Dak iż-żmien kienu ġew imsemmija wkoll ċertu livelli minimi u l-bankarji u l-investituri jridu jieħdu minn konsiderazzjoni dawn il-limit dawn il-limiti minimi. Però wkoll kien hemm ċertu lok ta' manuvra flessibilità. Naħseb illi konna però fidili mhux biss ta' l-ispirtu ta' żmien Sur Uzzumi jgħid il-President żewġ minuti inti issa biex twieġeb għal kummenti. Fuq il-kumment dwar il-kumment tiegħi illi Is-sjer għandhom jiddeċidu fuq il-beni pubbliċi. Meta ngħid il-beni pubbliċi da ma jfissirx li jikkonsultaw mal-awtoritajiet pubbliċi. Aħna dipendenti u rridu nibqgħu indipendenti. Imma l-ispirtu u l-prinċipju fundamentali illi wieħed jiklassifika naħseb illi anke fid-direttiva nfisha hemm tikkonsidra dan il-lat tal-beni pubbliċi din importanti ħafna fil-każ ta' settur bankarju dan huwa privat imma hemm min jgħid ukoll li dan għandu lat ta' eh, beni pubbliċi. Kien hemm il-kriżi pereżempju tal- tal-Istati Uniti kienet ikkawżata mill-banek illi kunu kompletament insew dan il-lat tal-beni pubbliċi dan għal irrid ngħid meta ngħid jien illi irridu namlu klassifikazzjoni f'dal ispirtu tal-beni pubbliċi. Grazzi Tsur Tzumi nadi issa assur Filip Onħar. Zaċ minuti. Mikrofonu għal-kellem, għandu mikrofonu għal-kellem. Stess kutna? Tajja pek, kiva, skużawni. Mela, Għan prova naqqa dawl il-mistoqsijiet kollha f'żewġ minuti. Għana li nejdu interessi pubbliċi. U bene pubbliċi, u dannu hemm konsensus dwar dan, danna joħodna issa dwar kwistjoni ta' rotazzjoni, dwar il- dwar polju u l-impatt fuq is-suq. Fuq ir-rotazzjoni interessanti li wieħed jisma' kritika kontra l-prinċipju tar-rotazzjoni. Dana kollu fl-aħħar mill-aħħar ifisser li s-suq tal-klassifikazzjoni huwa huwa oligopolju u dan ifisser illi irrid ikollok inqas rotazzjoni, inqas hekk, inqas hekk, imbagħad jispiċċa jkun inqas kredibbli ma jaħdimx. U huwa minnu dan u waħda mill-kritika kontra il- anzi il-kritika kontra rotazzjoni għandha bażi U anke għanna prova li dawn litri ta', ta klassifikazzjoni ma jaħdmux għax dan huwa verdett. U jekk xi ħadd għandu seta li jaqta' verdett, tgħid xi tgħid dik l-istituzzjoni jekk hux tajba għandix raġun, eh, konflitt ta' interess, manipolazzjoni u x'inhu. Il-fatt huwa li ħadd m'għandu jkollu seta li jaqta' il-verdett u għanna l nindirizzaw affarijiet daqxejn iktar tekniċi u naf li forsi daqxejn monotoni dawn affarijiet imma għandek tħares li probabilità ta' default toħroġ ċifra mbagħad tara kif inti jista' jkollok inqas influenza din hija qed niskellem hawnhekk mill-lat kompletament tekniku u mbagħad naqtaw u noħorġu il-medja minn dawn iċ-ċifri. Xi ħadd taqsa dwar l-iskeda fil-qasor ħafna imma naħseb importanti marrid l-ebda teoriji ta' konfoffa hux apposta mhux apposta ma nafx. Il-fattu illi ħin iż-żmien meta sar ċertu downgrading kienu eh, sventurati ħafna biex ngħidlek, l-influenza li kellhom l-patti li kellhom kienu ħżiena. Issa, hawnhekk ejja in dajfu naqtaw l-opinjoni ta' persuna waħda u noħorġu minna medja għax ħadd mandu jkollu il-possibilità li influenza s-sistema kollha waħdu. Grazzi ħafna naddu issa Sinjura Fandorp għal żewġ minuti. Iva, grazzi. Kellna żewġ mistoqsijiet jiena dwar l-skala ta' klassifikazzjoni u il- xejrejja tal-Istati Uniti. Il-metodoloġija parti prodotti strutturati mhumiex ibbażati fuq modelli matematiċi huma soġġettivi ħafna. Tinsewx illi għall it-tent l-opinjoni hija waħda kolleġjali minn ta' nies. Ġifieri hawnhekk mhux qegħdin nibbażaw għana għed nibbażaw fuq il-metodologija u għana jidilkom xin il-problema li mannix situazzjoni armonizzata bħalissa dawn il-metodoloġiji ikunu preġudikati kultant, ikunu f'konflitt xulxin, kompetittivi. U importanti li l-fondi kollha jkollhom l-assi kollha u l-kontrapartijiet tagħhom jiġu klassifikatom minnhom infushom. Dana interessanti, ħantikom pereżempju il-xereja għenneħdu il-kas bankarju li huwa suġġett delikat, l-aġenziji kollha jikkalkolaw skont il-metodoloġija tagħha ma kellna aġenzija waħda illi użat il-qafas li għamlet li firdet il-banak li jużaw is-sistema ta' Basel 2 u dawk le. Issa, iċ-ċirkustanzi ta' settur bankarju ta' Amerikan għandhom tendenza li jissukorizzaw il-loans u l-mortgages inqas riskjużi. Il-Banek Ewropej imma mbagħad paragun qegħdin jiġu meqjusa bħala eh, mhumiex kapitalizzati biżejjed u għalhekk jiġu mitqisa b'ċertu suspett. Il l-SMEs u xarija jispiċċaw eventualment jidħlu f'din l-istrateġija ta' Bankarja Ewropea grazzi ħafna sur Vantor bis-sur Kral lissa żewġ minuti. Jiena ħan foka fuq żewġ mistoqsijiet, il-bqija ħawġibu mod bilaterali. L-ewwel mistoqsija. Kif ħaj noħorġu b'xi tip ta' database ċentrali għabbażi tal-pjattaforma li għanna u l-oħrajn kif ħajkunu dawn il- l-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni li qegħdin nipproponu. Ħanibda tal-aħħar. Aħna nixtiequ li jkollna aġenziji li jkunu fondati finanzati privatament u ma jkunux ta' profitt. Irrid ikun hemm prodotti anke bene pubbliċi li jista' jkollhom effetti esterni kemm pożittivi u kemm negattivi. Il-modell ta' operattiv ta' dawn CRAs ikunu kompletament differenti minn dak li għanna bħalissa, jkunu bbażati fuq il-modell bankarju li aħna nsejħulu l-modell Basel 2 li huwa kwantitattiv u ikun hemm il-modell ta' kreditu. Iġifiri din is-sistema tkun iktar trasparenti u tkun ħafna iktar faċli illi wieħed jispjega. Tkun ħafna inqas għolja biex wieħed imexxija. Imbagħad fuq trasparenza aħna qegħdin nippruvaw narsqu lejn is-super trasparenza. Kwalunkwe ħaġa tagħmel din l-aġenzija tkun ippubblikata fuq l-internet u kum il għandu aċċess għall-internet ikun jaf dak kollu li qed isir fl-aġenzija kemm jaf id-direttur tal-aġenzija. Ġifiri tkun taf kif inhu dan il-modell, kif ehm, jiġu imkejla il-klassifikazzjoni, kif issir il-klassifikazzjoni u r riżultati jiġi publikat mhux dak il-ħin kif joħroġ u mhux ir-riżultat biss imma kull stadju jiġi publikat kulħadd ikun jista' jsegwih pass pass free time. Imbagħad il-proposta tagħna tirrikjedi żewġ tibdiliet fil-regolament l għonat li kull emittent irid jippubblika l-informazzjoni relevanti fuq din il-pjattaforma ċentrali u mbagħad li eh, rating agencies irridu jagħmlu din il-klassifikazzjoni u kull investitur ikun irid jixtri bil-fors waħda minn dan il-klassifikazzjoni jew kellha jagħmlu rating skont l-istandards tal tal-Basel 2 infushom. Ġifini, minn naħar ħankunu għedin neħu din il-free ride li għandhom palissa ħajkonna minn flok inċentivi sabiex jiġu maħluqa eh, aġenziji fil-futur ġodda. Grazzi ħafna issa għall-aħħar kellima il sinjura Lawni in several things. Fil-qosor fuq ħafna affarijiet iba aħna naqblu li m'għandix kunem serħan iżejjed fuq il-klassifikazzjonijiet. Imma biex nwissikom dan ma jfissirx li miflok il-klassifikazzjonijiet ikun hemm xi ħaġa oħra għax l-alternattiva xorta waħda jkollha konnotazzjonijiet negattivi importanti li l-investituri l-utenti jistudjaw il-forum kollha ta' informazzjoni, eh, ratings u oħrajn u bekk dawn ikunu mħedġa li jkunu diligenti weħedhom. It-tieni punt, aspett importanti ħafna tar-regolament kont trasparenza eh, dawra ma dawn il-klassifikazzjonijiet nipublikaw il-modelli tagħhom tagħna ir-ratings. Bekk eh, n-nis ikunu jistaw jaraw kif aħna wasalna l-konklużjonijiet u bdawn jistaw jiddeċidu jekk ma jaqblux manna jew le għax dawn huma liberi li ma jaqblux trasparenza importanti ħafna. Mela, eh, minn punta di vista ta' fitx ma natux aħna pariri imma aħna Irridu nispjegaw il-fatturi involuti fil-klassifikazzjoni. X'tista' tbiddel din il-klassifikazzjoni imma qatt ma ngħidu lil emettent kemm huwa e, għax sovrana il kumpanija x'għandha tagħmel. Umbat il-kwistjoni li ikonna probabilità ta' default Iva, ir ratings dawn ma jagħtux probabilità assoluta ta' default jew dawn il-probabilitajiet fuq perjodu ta' żmien permezz ta' portafol, imma jiena naħseb li probabilità ta' default dejjem qed nitkellmu dwar ċifra medja jew inkella unika, dan din il-probabilità se jkollha impatt eh, partikolari maħna nippruvaw nitbedu mill-punt ta' informazzjoni uniku u naraw Eh, kif eh, persona tasal għal dan il punta informazzjoni għal bekk kulħat jista' jasal il-konklużjoni tiegħu. Tier Signora Lawni jara tiene la Grazie ħafna Signora Lawni, issa ngħaddu għar-rapporter Sir Domenici. Grazie, molto brevemente. Grazzi ħafna fil-qossor eh, peress li bizna l-ħin Nishtiq Nixtieq nirringrazzja għal dawk kollha li parteċipaw fil-panel, speċjalment dawk il-kollegi li taw ħafna proposti u idejat. Kull ma nixtieq ngħid f'dal mument il-ħidma tagħna E, futura diffiċli u komplessa peress li e, inbidlu dawn l-idejat fi emendi tal-proposta l regolament il-ġdid tal-Kummissjoni mhux se tkun ħidma faċli. Aħna qed niddiskutuhom dawn l-affarijiet eh, peress li l-aġenziji tar-rating wettqu ħafna żbalji imma llum il-ġurnata din hawnhekk sabiex niddiskutu minħabba l-fatt li kien hemm falliment tar-regolament li diġà qiegħed fis-seħħ għax eh, jekk li bastajn eh, aħna nispjegaw fi żmien qasir li din ir-reviżjoni li seħed daqshekk malajr wara idħul fis-seħħ fl-2009. Hemm qatt ta' punti jiena naħseb li l-Parlament irid jiffoka fuq punti partikolari. L-ewwel punt ir-reviżjoni tal-standards ehm, involuti jekk aħna nixtiequ insegu l-linja ta' abrogazzjoni li tagħmel eh, referiment għal ehm, provvedimenti uniċi jew inkella abrogazzjoni ġenerali kif eh, smajna mill-Onorevoli Langen. Umbat il-punt fuq id-dejn sovran, il-ridu aħna dawn l-aspetti namluhom iktar effiċjenzi. Umbat li kunem iktar kompetizzjoni inqas Polju, Iva, hemm alternattivi għal rotazzjoni se ejja niddiskutu għom. Diġa tres u xi proposti. Raba punt, l-Aġenzija Ewropea ħatma semma l-Aġenzija Ewropea fir-regolament il-ġdid propost mill-Kummissjoni jiena nemmen imma li xorta waħda l-Parlament irrit jibqa e, izom din il possibilta Mhux se nintervjeni fuq punt oħrajn peress li l ħinet jafas nixtieq infakkarkom dwar aspett wieħed biss aħna għandna bżonn li natu bażi solida legali l deċiżjonijiet li nieħdu peress li dan jista' jkun element tal-aspett li jista' jimmina u joħloq il-problemi fil-proposti li aħna tenres u nixtieq nirringrazzja l parteċipanti kollha u nittama li nistgħu aħna inwet u ħidma tajba bil-kontribuzzjonijiet ta' kulħadd u sabiex nuru ir-rwol li l-Parlament Ewropew għandu jkollu. Grazzi ħafna, Sur Domanici, nixtieq eh, nirringrazzja l-esperti kollha. U il-membri onorevoli li jitkellmu. U eh, l-iskadenza hija 28 ta' 28 eh, ta' Marzu, grazzi. Okay, could those leaving please leave? Għallek, dawk li sejjitil u jekk joġobkom titkelmux. Jekk tridu titkellmu, tridu toħorġu barra minn din l-awla. Give me, I have This one? Is this one any better? Aħjar jekk nużada mikrofonu għalikom. Could those who are leaving please go? I don't want any conversations in this room. Mela, jekk se titilqu tridu titilqu issa ma marriċ nisma jiena konverzazzjonijiet hawnhekk f'din l-awla. Wish to give the floor to Otman. Nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lil Otma Karas. Otma, forsi jekk tibda inti tintervjeni jiena senkeċċikom fiżikament minn din l-awla. Please, will those Sinjuri, Sini, sinjuri, jekk ħat titilqu tridu titilqu issa, marritkomx intkom titkellem, titkellmu f'din l-awla. Is-sur Karis se jagħti r-rapport tiegħu fuq is-CRD. Skużawni, imma diġa aħna biżna l-ħin bi 20 minuta. Damen und Herren, der Weg von der Debatte um die Rede. Signora President, Signori, Iva, ma tantx xi distanza partikolarment kbira mis CRAs għal Basel. Iva, hemm rabta diretta Illum aħna se nibdew bil-prezentazzjoni tar-rapport kif ukoll il-ħidma leġislattiva. Initiativbericht im Oktober 2000. Kellna namlu ħafna tħejjija għal dawn l-affarijiet f'Ottubru tal-2010 ħirġna bi rapport ta' inizjattiva propja, rapport li wera il eh, fat li dan il kumitat u din l-awla fdaw ftijom infushom u kien hemm il-proposta wkoll mill-Kummissjoni Ewropea u l-proposta tal-Kummissjoni li bħalissa qed nevalwaw din il-proposta ħadet qatt eh, ta' passi lejn id-direzzjoni tal-Parlament Ewropew. Il-bira smajna l-Ministru Danis uh, tajt li l presidenza Daniża kkunsidrat il-proposta tal kummissjoni bħala bażi soda fil-fema tiegħi jew għalija u jiena naħseb għal kull wieħed u waħda minnha. Aħna naqblu mal-lanijiet tal-Kumitat Basil kif ukoll il-G20 u aħna konxi li mhux qed nitkellmu biss dwar li nixtiequ ma li għandna nimplementawhom dawn u hekk kif aħna nimplementaw il-miżuri intra-Ewropej il-miżuri ekonomiċi strutturali u dawk il-miżuri ta' finanzjament u dawk il-miżuri li jikkonċernaw l-istituzzjonijiet bankarji differenti, dawn l-affarijiet għandhom iseħħu fi kuntest iktar wiesa. Minn mindu r rapport ta' inizjattiva proprja ġie adottat, kien hemm jew saru żviluppi li huma relevanti għal ħidma li aħna se nwettqu fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena l-kapijiet ta' stat u gvern id-deċiżjoni tagħhom fuq ir-rikapitalizzazzjoni ta' 9 fil-mija punt minnhom dawn l-affarijiet qed ngħidhom minħabba il-fatt li l banek tal-stress test għandhom jikkonformaw mal-mira ta' 9% sa 30 ta' Ġunju. 9% għal ftit banek, mhux il-banek kollha u 9% abbażi ta' definizzjoni differenti tal-rekwiżiti kapitali minn Basel din għal-realtà. It-tieni punt. għanna stati membri bħall iżvezzja u Awstrija li qed ehm, jagħmlu progress fuq Basel tlieta fl-ewwel ta' Jannar tal-2013. Ixxiequ li dawn l-affarijiet isseħħu sa din id-data. U minkejja l-innovazzjonijiet tagħna bħal 9% jew l-introduzzjoni bikrija tal-proċess ta' Basel l-Istati Uniti qed jagħmlu il-kontra l-għamu qed jużaw Basel 2 jew inkella CRD 3. Dawn mhux se jiġu implementati flimkien għalkemm l-istess bażi internazzjonali għall-implementazzjoni teżisti. Dawn dawn l-isfondi differenti, dawn l differenti għandhom rekwiżiti kapitali differenti, għandhom bażi legali differenti kif ukoll definizzjonijiet differenti. Aħna għandna bżonn nikkontribwixxu b'mod politiku sabiex nlaqawhom dawn bħala alternattiva se ikollna żieda fl-obbligi li se jkollha impatt fuq il-finanzjament ta' tkabbir, impjieg u investiment. Tana ma jfissirx li se jkollna aħna nagħmlu aġġustamenti leġislattivi sinifikanti, imma rridu nkunu nagħmlu parti mid-dibattitu politiku. Għalhekk, ir-rapport tiegħi ma jinkludix biss emendi għall proposta tal-Kummissjoni, imma dana jitlob ukoll il-Kummissjoni sabiex issolvi xi kwistjonijiet partikolari. Mbagħad Nistgħu pereżempju nagħmlu emendi fuq id-distorzjoni kompetittiva mal-Amerika ta' fuq dawn huma punti sabiex nħedġu l-Kummissjoni twetta l-analiżi meħtieġa. Sforzi mhux koordinati mill-Istati membri dawna jistgħu iwasslu għal effetti partikolari bejn l-stati membri 27 sistema differenti twassal għal distorzjoni fil kompetitività kif ukoll inċertenza legali għalhekk ir rapport huwa bbażat fuq il-prinċipju ta' armonizzazzjoni sħiħa u mhux minima li ta', ta spiss qed tiġi diskussa bħalissa Umbat l-aħħar punt fuq il-preliminari ir-realtà. li qed naftu wiċċna magħha li għandna depositi mingħajr limiti limitazzjonijiet l-banek ċentrali, il-banek mhux qed jisselfu lil xulxin maħna rridu naċċertaw li l flus jista' jiġi investit fl-ekonomija fit tkabbir u investiment u dawn il-flejjes m'għandhomx jiġu xie jispiċaw fil-Bank Ċentrali Ewropew u jibqaw hemmhekk. Aħna qed nistudjaw u nippruvaw nsibu bażi għal ħidma tal-Parlament. Irridu aħna niġġieldu kontra l-kwistjonijiet prinċipali u flimkien makom permezz ta' l-emendi sa l-adozzjoni fil-Kumitat ġifiri fi April aħna nistgħu naħdmu fuq eh, rapport konġunt rapport mm, direzzjoni ċara, indikazzjoni ċara ta' liema direzzjoni ta' ħita deċiżjoni ta' futuri irrid jieħu qed nistenna bil-ħerqa deċiżjoni tal konsil fi Marzu ħalli bekk wara l laqgħa ta' l-Kumitat Ikon nistgħu aħna ninvolvu ruħna bħala Parlament fin-negozjati mal konsil waqt deliberazzjonijiet fil-Kumitat bejn minn issa sa' April rridu aħna ninkludu l-leva għalli nistgħu naċċertaw li l-ħidma tagħna u l-ħidma leġislattiva tagħna fuq ir-regolamentazzjoni tista' jistgħu jsiru id fit għannix nilabuhom kontra xulxin aħna urejna responsabilta politika u mannix aħna niperikulawa billi ma nagħmlu xejn. Il-bidla l-prinċipali mill-proposta tal-Kummissjoni segwi mid-dibattitu fuq Basel 3 u d-dibattitu ta' 9 fuq il-mija dawn huma iż-żewġ pilastri iż-żieda fir-rekwiżiti kapitali għandha ssir malajr kemm jista' jkun ħalli bekk il-banek ikunu jistgħu jiġġieldu kontra l-problemi weħidhom il-Kummissjoni qed taħdem bi 2013 u 2014 u bejn 3.4 u 4.5 fil-mija ta' kapital bħala riserva nissuġġerixxi li jkollna 4.5 fil-mija mill-ewwel ta' Jannar tal-2013 minn total ta' 6%. Nixtieq jiena li noħarġu bi tliet tip ta' regoli differenti nixtieq li inneħku dawn it-tlet tip ta' regoli, skużawni, u flessibilità li ma tkunx utli. l-izbilanċ bejn eh, kemm hemm riskju tas-self tal-SMEs u id-dejn sovran dina kwistjoni oħra importanti għalina. Umbagħad irridu naraw il-għala fi każ t dwar żero imma f'każ ieħor 75 fil-mija. Dawn huma kwistjonijiet li għandhom effetti differenti. Għandna bżonn aħna noħolqu bilanċ irridu aħna naraw eh, xi tfisser iċ-ċifra ta' 0 fil-mija. Għanna bżonn aħna innaqsu il-pis ta' riskju għall-SMEs mingħajr ma neżoneraw id-dejn sovran. U uh, Dinha l-intenzjoni ċara għalhekk il-bilanċ bejn l-obbligazzjonijiet eh, nazzjonali u s-self li jenata l-SMEs jiena tlabt lill kummissjoni permezz tal-grupp ta' ħidma tagħha sabiex tagħtina evalwazzjoni ta' dak li l kunsill ippropona. Mbagħad ir-rekwiżiti ta' likwidità qed nassumi li dawn ir-rekwiżiti huma l-iktar parti importanti ta' dawn ir-regoli il ġoddax kif tafu diġà il-krisi kienet iktar kriżi ta' likwidità milli ta' rekwiżiti kapitali għalhekk aħna appoġġajna l-idea tal-proposta tal-Kummissjoni imma bħalissa hemm definizzjoni mhux adatta tal-evaluazzjoni tal-likwidità. X'nistgħu ngħidu aħna dwar id-deb? il-formulazzjoni attwala mhux ċara u rridu aħna noħolqu similaritajiet ma' bazil hawnhekk u proporzjonijiet eh, vinkolanti tal-likwidità sal-2013 bi proporzjon tal-leverage ma jkunx hemm pubblikazzjoni bikrija. Peress li din il-pubblikazzjoni se tantiċipa l-evalwazzjoni neutrali minħabba pressjoni mis-suq il-formulazzjoni eżistenti mill-Kummissjoni imma għandha wis nuqqasijiet. Nuqqas minnhom se nkunu nistgħu nneħħu fil-kumitat u dawn huma l-kodiċi internazzjonali differenti minħabba standards ta' kontabilità differenti. Rridu aħna naħdmu fuq l-istess bażi għalhekk irid ikollna l-istess kodiċi. Punti ħoreba. Referenzi 170 u rridu aħna għam. Il-proposta attwali fiha lista ta' prioritajiet, tliet prioritajiet għal dawn ir-referenzi bitnax il-priorità ewlenija. U ebba għandha bżonn tibda taħdem fuqhom dawn eh, flimkien mal-Kumitat ta' ħidma ħalli kien jinbeda dialogu. Umbat eh, għaxar referenzi għandhom jitneħħu u 17 id-deferrals qed nitkellem jiena dwar l-iskeda ta' żmien. Għalhekk għandna xi 40 rabta jew referenza fil-proposta fejn aħna qed nimxu b'mod li huwa differenzjat. Is-sitt punt li nixtieq nagħmel il-governanza kummerċjali u regoli differenti fl-istati membri hemmhekk għamilna tibdiliet żgħar is-seba' punt jidher li huwa faċli ma huwa punt importanti li nikkalkolaw il-buffers ċikliċi palissa l-ħagġa virtuali ħafna, jina naħseb li għanna bżon noħorġu bi bazi komuni għat-twaqif tal-bafem u li SRB għandu bżon jagħmel dan ħalli bekk ikonna bażi unika għat twaqif ta' dan il-buffer kontraċikliku li mbagħad jista' jintuża mill-istati membri u ir-regolaturi nazzjonali. Umbat xtaqt nitlob lill-Kummissjoni parti mis CRD erba l-partijiet ma jistawx jiġu implementati jekk l-Istati Uniti ma jimplementawx b'mod simultanja minħabba il-distorsjoni eh, kompetittiva fis-suq. Id-differenzi bejn l-Stati Uniti u l-Unjoni Ewropea m'għandhomx jintużaw bħala skuża dan il-Kumitat għandu jwetta eh, dmirijietu leġislattiv imma waqt il-proċedura rridu nkunu nafu se jkunu l-effetti fuq eh, l-Ewropa jekk idħul fis-seħħ differenti eh, fl-Ewropa u fl-Istati Uniti u jekk l-Istati Uniti ma jikkonformax mal- l-aspetti għalhekk se jkollna aħna nagħtu tweġiba politika mbagħad punt ieħor li nevalwaw l-effetti tar-regoli il-ġodda fuq il-finanzjament mill-kumpaniji nixxiequ li dawn l-affarijiet isaħħu malajr kemm jista' jkun peress li għandna bżonnhom ir-regoli rridu aħna niġbdu lezzjonijiet mill-kriżi ma m'għandniex aħna nimblukkaw it tkabbir m'għandniex inxekklu it-tkabbir. Irrid ikollna lokal manuvrar suffiċjenti u jiena ħriġt b'dan ir-rapport għabbażi tal-rapport ta' inizjattiva propja u qed nistenna bil-ħerqsa biex ikollna kooperazzjoni naħseb kull wieħed qed għadha minna għandna ħidma partikolari li rridu nagħmlu. Grazzi ħafna, grazzi. Issa nixtieq naddi għal shadow ta' l-SMBD eh, Udo Bullman. Grazzi ħafna Sharon. Iva, nixtieq nirringrazzja l-Lotma Karis eh, għal proposta tiegħek u tal-li inti nidejt dan id-dibattitu fil-grupp tjana tiegħi aħna naqblu mija fil-mija mar-rapporter li fi żminijiet ta' kriżi Eh, ħidma tajba tgħinek ma nix inkomplu nistennew, rridu nibdew xogħolna, rridu nippruvaw naħdmu flimkien, ir rapporter għandu raġun mija fil-mija. Em eh, iva talba l-azzjoni naħseb li qed nitkellmu dwar leġislazzjoni importanti ħafna li eh, se jkun hemm deċiżjoni fuq u diskussjoni fil-grupp tiegħi tfisser li vera nemnu li dina opportunità vera kbira li għandna quddiemna għal strutturar mill-ġdid ta' sistema bankarja li jkollna impatt fuq din dan strutturar mill-ġdid. Għalhekk m'għandniex nitilfuha din l-opportunità quddiemna nixtiequ li l-Ewropa telep il-kriżi, li d-dinja telep il-kriżi, għalhekk aħna rridu nxamru l-kmim u rridu nibdew il-ħidma tagħna, rridu nkunu ambizzjużi, ovvjament ma nistgħux nivvintaw l-affarijiet mill-ġdid, imma rridu nkunu ambizzjużi fir-riforma tagħna tas sistema bankarja. Uh, aħna għanna bżonn neżaminaw din leġislazzjoni fuq din il-bażi nixtieq jiena nsemmi ftit mill-punti mhux il-punti kollha. Ovvjament id-dritt tar-rapporter sabiex dana jitgħallem irridu aħna naraw kif um, se tevolvi d diskussjoni mela x'inhi l fema ġenerali is-sistema li rridu aħna naqsu dawn ir-riski fis-sistema. Aħna nixxiequ li s-sistema ma tantx tkun effettwata b'daqshekk eh, b'dawn dawn ir-riski. Ħaġa ħażina jekk it 16 irid imbagħad iħallas għal dawn il-problemi ma naħsibx li nistgħu nkomplu nserħu fuq imminna ħalla 16 fil-futur kif għamilna fil-passat, ġifiri jem mm, iktar entitajiet li se jerfgħu riskju iktar prodotti ta' riskju, iktar produtturi u dawk li jixxiqu li l-kundizzjonijiet ikollhom eh, kapaċità ta' kreditu mela li mm, sabiex jinħolqu l impjiegi fl-SMEs dawn għandhom ikollhom aċċess għal kreditu eh, ta' kapaċità korretta. Mbagħad irid ikun hemm evalwazzjoni tar-riskju għall smis u naħseb iva se jkun hemm proposti konkreti sabiex napoġġaw il-proposta tiegħek iridu naraw fejn huma dawn ir-riski l-kbar u eh, tanda tinvolvi l-ġestjoni ta' kuljum għal manix aħna nispiċċaw bi sitwazzjoni fejn ir-rekwiżiti ta' kuljum għal regoli bankarji internazzjonali twassal għal sitwazzjoni fejn ikollna SMEs li ma jibqgħux f'sitwazzjoni fejn jistgħu dawna jinvestu. Jekk aħna nistudjaw l-istruttura ta' riskju u jekk aħna e, nistudjaw il-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-likwidità, aħna maħniex konvinti bil-fat li nistgħu aħna nkopru il-problemi kollha bi proporzjoni differenti ta' eh, likwidità għandna nagħtu iktar attenzjoni l kwistjoni ta' meta id-dejn għandu jitħallas lura u il-likwidità strutturi ta' likwidità fuq medda itwal ta' żmien u kodiċi itwal ukoll ta' likwidità nixtiequ aħna li jkollna dibattitu mar-rapporter dwar jekk il-proporzjon ta' finanzjament net forsi metodu ta' kif nistgħu innaħħu r riskju mis-sistema bħalissa l-approċċ huwa approċċ fuq uh, medda ta' żmien qasira għandna bżonn niffinanzjaw l-istruttura bankarja eh, kien hemm il-waqt tal eh, Lehman Brothers nafu li uh, il-ġestjoni fuq medda ta' żmien qasira diet rwol fundamentali u kontribwixxiet tal kollas tal-struttura ġifieri għandna dawn il-proposti għandna niddiskutuhom forsi ħaġa aħjar li jkollna iċ-ċifri li jkollna il-korpi li se jaċċertaw li jkun hemm iktar ċertezza iktar sigurtà fis-sistema punt ieħor il-kwistjoni dwar kif aħna nkopru r riski riski li jiġu mill-dejn sovran u l kummerċ ta' dawn hawnhekk ir-rapporter qed jgħid li l-Kummissjoni obbligata li tressaq eh, proposta naqblu imma nixtiequ nieħdu pass ieħor il-qoddim aħna għanna riski minħabba il-ġestjoni tal-applikazzjonijiet sovrani ħasma jista' jgħid kontra dan il-fatt u jekk iżommu għajnejkom il-dibattitu li kellna dal-ħodu għanna tibta ideja dwar kif nistgħu nbidlu s-CRAs nixtiequ naqsu l-influenza tagħhom, nixtiequ naraw kif nistgħu nikkontribwixxu sabiex eh, dawn ma jkollhomx daqshekk peace fuq is-suq nixtiequ aħna noħorġuhom ir-regolamenti referenzi li jeżistu għan nixtiequ nneħħuhom jekk mhumiex importanti mbagħad dwar ir-rapport ma Makaris fuq eh, CRD erba' u mbagħad ir-rapport ta' Dominici fuq eh, CRAs. Iva, hawnhekk għandna bżonn imbidlu, nerġun telaw fuq saqajja eh, sistema bankarja, jendom ikollhom klassifikazzjonijiet interni, klassifikazzjonijiet responsabbli għanna nitolbu l-sistema bankarja li dawn jibnu strutturi li se jipermettulna naħdmu b'mod aħjar fil-futur. Iva, kien hemm il-menti dwar is-CRAs imma xorta waħda tinkomplu nużawhom dawn għalhekk irridu nieħdu pass iħor il qudiem ħaġa li vera nixtiequ niddiskutuha. Mbagħad hemm il-kwistjoni li smajna minn Otma Karis jiġifieri li jkun hemm kopitazzjoni bejn is-sistema ta' Basel tlieta u l-għanijiet ta' l-EBA. Umbat il-kustjoni ta' talbiet li għandna niżviluppaw tal-kapital tal-ewwel pilastru għandna bżonn aħna li jkollna konsistenza fl-approċċ tagħna u s-sistema eh, bankarja għandha tkun eh, taf eh, fuq xiex tista' tisserraħ. Għandna bżonn li jkollna deċiżjonijiet fuq medda ta' żmien twila, irrid ikun hemm xejra twila kif nistgħu aħna nkatru r responsabilità li jikkalkulaw l-affarijiet mhux fl-interess tagħna li jkollna regoli differenti għal korpi differenti Aħna nixtiequ li jkun nkun nistgħu nserħu fuq l-affarijiet, l-affarijiet ikunu ċari, jridu nkunu nafu x'għandhom ikunu talbiet fuq meda ta' żmien twila talbiet fuq il-kapital. L-aħħar punt li nixtieq nagħmel illum punt li eh, diġà ħdimna fiw u eh, fil-kuntest tar-rapport ta' McCarthy il-governanza kummerċjali imma kati eh, fukat eh, fuq dan u nixxin kun naf jekk għat hemm xi kwistjonijiet pendenti hemmhekk dwar l-imġiba tal-managers u dawn il-managers għandhom bżonn iħarsu lejn medda ta' żwien twila mhux eh, qasira għalhekk qed nippruvaw aħna intejbu l-kondotta tal-managers imma ma tantx ksib irna xilna niksbu maġġoranza fil-Parlament rridu naħdmu mal-PPE mal-Liberali nixtiequ aħna naħsbu nitkellmu dwar il fatt li l-iżvilupp li rajna minn dakinhar għal dak li għandu x'aqsam mal-governanza kummerċjali forsi għanna nżidu pakkett addizzjonali ta' miżuri dwar il-kondotta eh, l-ew l-imġiba ta' dawn il-managers u dwar il-fat li hemm bżonn ta' iktar saħħa, iktar approċ fuq medda ta' żmien eh, twila fl-interess tal-investituri, interessi tal-konsumaturi ġifiri dawn huma l-punti li se naħdmu fuqhom fl-emendi tagħna. Aħna ċerti li iva dan ir-rapport li jinsab fi dejn tajba u qed nistennew bil-ħarqsa biex nikkooperaw fuq l-affarijiet grazzi. Um, Grazzi tassew. Jina, nafzakum li għandi 11 il-kellim fuq il-lista ta' interventi. Nista' natnax barlin. Jek ma laħqux kollox illum irridu nsibu slotti ieħor. Il-persona li miss hija jiena bħala xedow tal-għalde. Jiena nixtieq nirringrazzja l rapporter talli adotta bosta aspetti illi aħna iddiskutejna fl-iskambju ta' femmit tagħna u fil-laqgħat ta' shadows tagħna. Mhux possibbli illi eh, nsemmi kull imkien, kull post illi jiena naqbel eh, kull ħaġa li jiena naqbel magħha, u għalhekk nixtieq nitkellem dwar ftit. Mhix sorpriża li kom illi jiena sodisfatta ħafna li huwa qed ifittex rapport għal eh, pista riskju zero dwar id-dejn sovran nixtieq li nagħtu xi possibilità l-intervent ta' supervizjoni jekk il-livell ta' holding ta' bon sovran ta' riskju zero fi stat membru ieħor ikun mhux proporzjonat nafu din kwistjoni sensittiva immens bħalissa għaliex hemm problema illi trid tiġi indirizzata imma jekk nindirizzawha malajr wisq jista' jkun ikun li konna xi effetti proċikliċi. aħna rridu għall-inqas inħallu li supervizuri jintervjenu jekk jasbu li jkun hemm wisq kummerċ għaddej. Jiena naħseb li ikonna xikonna, ikunu xikunu regoli dwar id-dej sovran fiż-żona euro, aħna rridu nkunu konsistenti u rridu jkollna regoli simili fil-pajjiżi terzi għaliex dawn jirrappreżentaw inqas riskju sovran nominali għaliex huma għandhom bank ċentrali li huwa mfassal skont id-domanda tiegħu U għalhekk jiena nista' nippreżenta xi emendi fil-gwar ta' dan. Jiena sodisfatta li qed nara l-emendi dwar il-finanzi tal-kummerċ għaliex kif għal rapporti aħna ninsabu fi żmien fejn il-tfittxija tkabbira l-investiment hija importanti, hija ta' importanza kbira jekk naraw il-kriżi sovran, sovrana li ninsabu fih l-austerità mhix biżejjed, irridu nsibu it-kabbir biex ikonna bilanċ fiskali. Il-premessa dwar il-finanzi kummerċali hija tajba, forsi nistgħu nlaħmu aktar. Iżda, xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-fondi tal-SMEs dan mhux qasam fejn aħna nesperimentaw b'aktar kapital meta ngħidu għax ikon għal-burda tal ngħidu għek li għandna bżonn aktar kapital un mbagħad noħorġu previżjoni u naraw fejn għamilna xi dannu. Għaliex huma l-pajjiżi li qed jiżviluppaw illi huma l-entitajiet illi ser nagħmluhom l jekk aħna naġixxu malajr. U għalhekk irdu noqogħdu attenti kif nġibu fil-kundizzjonijiet ekonomiċi preżenti. Inti tkellem dwar proporzjonalità, jiena naqbel dwar dan il lingwaċ li inti użaj diġà diskutejnih qabel, tkellim dwar il-partikolaritajiet tas-settur bankarju, hemm ħafna minnhom dawn il-partikolaritajiet kif għal Mario Drago, Draghi il-ġimgħa l-oħra meta huwa kien hawnhekk bħala President tal-ISRB. Dan ifisser illi ħaġa waħda mhix tajba għal kulħadd u għalhekk aħna qegħdin nippruvaw nsibu din l-armonizzazzjoni massima minnaħa u minnaħa l-oħra nippruvaw inkampaw b'dawn id-differenzi fost il-banek differenti internazzjonali u il-banek ta' tfaddil u dak kollu li hemm bejniethom. Jiena nissuġġerixxi li nitrattaw il-layering hawnhekk. Kull dispożizzjoni li nagħmlu trid tkun disponibbli b'mod orizzontali fl-istati membri kollha għal banek sistemiċi jiena għandi din is-sensazzjoni li aħna rridu nsegwu mill-qrib, rridu nsegwu bir-reqqa Basel biex bekk nallinejaw ruħna b'mod internazzjonali. Iżda, għall-oħrajn illi jinsabu fiħdan l-Unjoni Ewropea u fiħdan l-Istati membri individwali mela allura devjazzjoni minn Basel ma tkunx inkonsistenti b'mod internazzjonali għaliex il-pajjiżi l-oħra mhux qed japplikaw Basel. Jiena naħseb li rridu nindirizzaw il-fatt illi jista' jkun ma jkonniex armonizzazzjoni massima, imma se jkun hemm xi joqsma fejn fl-interess tal-proporzjonalità aħna rridu naraw x'ser nagħmlu dwar l-Istati Uniti. Jiena dwar dan ħerqana illi ma jkollniex it-tim sa negozjati tagħna illi ma jkunux preparati biex jindirizzaw l-affarijiet ma nafx toġobniex din l-idea ta' leġislazzjoni Ewropea illi ngħidu aħna qegħdin nistennew leġislazzjoni tal-Istati Uniti. Naħseb illi rridu nsibu mod kif nindirizzaw aħjar din. Iżda, fl-ispirtu jiena naqbel ma dak li qed tagħmlu hemmhekk. Jiena żgur illi dan nistgħu nagħmluh permezz ta' rapport. L-imbagħad ir-riżultat tiegħu iwassal għal xi ħaġa oħra. Intom għattu li dispozizjonijiet jistaw u koll japplikaw għal grupp ta' banek dan jinsaffi fid direttiva u koll. Imman bat għettu koll fit-tini emenda tijak illi il-setta regoli kollu jrid japplika l-parteċipanti tas suq f'konformità ma' dak illi qed dwar il-prinċipju ta', proporzjonalità hawnhekk eh, irridu ninvolvu il-parteċipanti il partiċipanti il parteċipanti paragonabli kollha kifet dwar il learing Din tista' ma tkunx applikata għal bank internazzjonali sistemiku jista' jkollna regoli differenti. U għalhekk bħala xi ħaġa prattika jista' jkollna bżonn ta' livelli differenti, taħlita ta' livelli ta' armonizzazzjoni u nużaw li bijaj li jessarbi aħjar b'mod aħjar fir-ruoli tagħhom biex jagħmlu monitorat, jagħmlu rakkomandazzjonijiet u jarbitraw. Għanna l-ktib tar regoli imma ma rridux ninsew is-setat l-oħrajn illi aħna tajnijom u għalhekk f'dan il-kuntest jiena naqbel magħkom illi nestendu għal aktar artikli il-poteri ta' medjazzjoni, poteri vinkolanti skont artikolu 19 tar regolament tal-IBA. Din hija kwistjoni orizzontali kolli ngħid għal dan il-kumitat. Aħna b'mod ġenerali inkunu favur artikolu 19 be il-medjazzjoni vinkolanti u jien nixtieq illi jkun iktar minna din u mhux inqas minna. Hemm naqra u hemmhekk. Fremenda akka inti suġġerejt illi riski sistemiċi oħra jistgħu jkunu katturati minn regoli makroprudenzjali qed jiġu żviluppati. Naf li qegħdin jiġu żviluppati f'bors ta' riskju sistemiku fuq livell Ewropew u livell internazzjonali u għalhekk jiena favur illi ndaħlu tekst li jippermettu aktar ir-rakkomandazzjonijiet tal-ISRB u twettiq tagħhom. Ma naħsibx li innataw rwol f'din il-leġiżlazzjoni. Rwol li jaqbel ma' artikoli 16 u 17 tal-regolamenti tal-ISRB dwar il-twissijiet u r-rakkomandazzjonijiet għandhom rwol ta' konsulenza fuq il leġizlazzjoni u għandhom rwol illi jagħtu pariri lill istati membri individwali. Per eżempju, qatt mhux ser inkunu nistaw nikatturaw kull babil illi tista' tfetx. aħna eh, li jassarbi għedni l-om li dan eh, jiprofaw jimmiraw nafu li fil-passat Spanja Renju Unit kellhom bżon ta' targeting imma fi Franza ma kienx hemm bżon ta' dan il targeting U stennejna twissijiet minnaħa tal-serbi biex huma jgħinuna nindirizzaw dan it-targeting. Din il-babel tal-assi trid tiġi indirizzata u din hija armonizzata tal-immod illi jkun hemm gwida ġejja minn sors Ewropew u mhux issir minn 27 settijiet differenti ta' regoli. U għalhekk dak li ħat toħroġ bih li jessarbi ma nimmaġinax li ser ikun dejjem l-istess biex isegwih kull stat membru. Iddun nkunu faktar konformità ma' emir dan diġa għamenni ftejjim provizjonali u koll dwar dak li qed namlu bil-fondi ta' estensjonijiet korporattivi u ta' pensjonijiet u meta nsibu ftejjim dwar dan jiena nittama illi dan ikun rifless kollu kemmu fih dan is-CVAs. L-aħħar kwistjoni illi jiena nixtieq nitkellem dwarha hija aktar trasparenza hemm bosta oqsma fejn aħna aħna rridu kunu nafu aktar x'qed jiġri fiħdan id-dinja bankarja u ta' tranzazzjonijiet jista' jkun hemm obbligazzjonijiet liabilities illi aħna ma nkunux nafu illi edin jitkatru. Per eżempju, ikun hemm xi ftemi ta' repurchasing bejn il-banek. Il Nafu li hemm bosta assi li qed jiġu mibdula bejn il-banek bħalissa u għalhekk huma qed jiksbu klassifikazzjonijiet aħjar. Dan huwa simili għal dak li ġara bis-CDOs. Maħniex nifmux qed jiġri u għalhekk irridu namministraw aħjar namministraw aħjar l-obligi Jista' jkollna rapporti wkoll dwar is-self ta' securities ta' titli u xi fissru t transazzjonijiet ta' derivati. Jista' jkun hemm xi tip ta' klobek din kienet problema bil-Lehman Brothers. Lassi jistgħu jarġaw jiġu poġġija meta ikun hemm din ir-riżoluzzjoni. U għalhekk jekk ikonna arranġament ta' klobe ikun kif ikun, jekk dan ma jkunx irreġistrat dan m'għandux kollu effett legali. Jrid hemm aktar ċertezza legali dwar l-assi li hemm fil-banek għaliex dan jagħmel differenza kbira biex nindirizzaw is-sistema ta' shadow banking. Fl-aħħar net. Minħabba l-punt illi jiena semmejt dwar repos u arranġamenti oħra, naħseb illi ikun ta' siwi illi nsibu xi tip ta' format biex infasslu divulgazzjoni illi tgħidilna x'persentaġġ jew persentaġġ ta' kapital qed ikopri id-depożiti għaliex meta jkollna bonds li huma koperti u arranġamenti bħal dawn dawn jidħlu fl-ordni ta' packing taħt id depożituri u s-sitwazzjoni tista' ma tkunx daqshekk ċara, daqs kif jaħseb li hija dak li jagħmel id-depożitu. Aħna rridu divulgazzjoni fuq livell ta' supervizjoni u koll bors ta' riskju sistemiku, imma għall oħrajn ikun xira u koll li jkun hemm divulgazzjoni illi jkunu disponibli għall investituri. Nista' ngħid ħafna aktar, iżda ħadd biżejjed ħin.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 Ser ikonna bżonn aktar ħin jekk trid jekk hawn iktar li hawn iktar persuni li jixtuq jitkellmu, ser ikonna nagħmlu sessjoni oħra. Daqshekk ser jitkellmu fik jekk jogħġbok. Thank you. Grazzi. Jien nixtieq ngħid illi jiena naqbel ma' ħafna mill-affarijiet li ntqalu kien fir rapport ta' rapporter, kif ukoll fil-kummenti tal-lum, l-ewwel nett jiena nirringrazzja l-rapporter talli iprova jitratta s-self għall-ekonomija b'mod aktar ġenerali, b'mod aktar mifrux ura x'inhu l-finanzi tal-kummerċ u r-riskju li hemm fuq real trade assets dan jista' iwassal għal repayment loan saħit aħjar. Jiena naf illi wajrit appoġġak tal-SMEs jiena naqbel ma dan. Iżda ma nafx jekk biex namlu dan irridu xew le naġġustaw artikolu 1.9 u għalhekk imorru lura għal Basel wieħed. Hemm modi oħra. Nżidu il-pis ta' riskju b'nadi oħra pereżempju, jiena naqbel ma' udo. Irridu nitrattaw il-kwistjoni tad dejn sovran hawnhekk għaliex jekk inħalluha fidejn il-Kunsill naħseb illi dan jwassal għal konflitt ta' interess Jiena mhux dejjem ngħidu dan, imma naħseb hawnhekk eh, dan irdu nittrattawh. Naraw ukoll il pista ta' riskju dwar il-proprjetà kummerċjali li se jkun baxx wisq u nżidu uħut minn eh, dan ir-riskju jista' jiċċertifika s serf tal-SMS. Jiena nifhem l-emenda għall-artiklu 26 rridu nappoġġaw l-organizzazzjonijiet reċiproċi li jimstawx joħorġu il-kapital. Nistaw forsi nsibu lingwaġġ aħjar għaliex jiena Eh, nista' nara mod ta' kif dan jista' jiġi trattat bħala lakuna, naf li hemm tħassib għal hedging u ġi suġġerit li dan għandu jitneħħa mis CVA. Hemm riskju ta' kreditu illi jinsab f'derivattiv ta' kumpanija kbira. Iwa irridu naraw x'nija l-interess tal-minoranzi, x'inhu l-interess tal-minoranzi, l-iktar meta dawk il-minoranzi ikollhom responsabilità legali biex jużaw il-kapital minn gruppi oħra. Ir-rapporter naħseb illi ta' aktar flessibilità milli u xira. Jina naqbel ma tħassib tijaw dwar kem għanda seta il-Kommissjoni, kem tat seta taħt il-proċedura ta' urġenza huwa neħħa il-proċedura ta' urġenza kollha kemmi u lill-Kummissjoni ta' numru akbar ta' għatti delegati. Ma nafx jekk nistax naqbel ma dan għaliex naħseb li joħloq iktar inċertezza, iżda miflok jiena naqbel li rdu naraw dak li nqabbel fil-pakket ta' supervizjoni u nibnu fuq dak li diġa bilna dwaru fil rigward tas setat ta' emerġenza. Kif qalet Sharon, naħseb illi nistaw namlu aktar fir-rigward ta' setat ta' emerġenza. Hemm ħafna punti li jien ma naqbilx magħhom iwa rridu ktib ta' regoli wieħed iżda l-armonizzazzjoni massima mhux dejjem hija tajba u għalhekk jiena naqbel ma' Mario Draghi hawnhekk kif qal nhar it-tnejn li jekk irridu banek aktar b'saħħithom irridu nindunaw, irridu nrealizzaw illi l-ekonomiji, is-swieq bankarji huma differenti. U għalhekk din hija għodda makroprudenzjali importanti li stati membri rridu jagħmlu standards għoljin f'xi postijiet f'xi bnadi fejn huwa meħtieġ, pereżempju fl-emendi illi suġġerixxa rapporter dwar il-buffer kontraċikliku naħseb li huwa dajjef l-abilta li nużaw din l-odda importanti u għal jessarbi jrid joħroġ bażi komuni imma li jessarbi qal illi ma jaħsbux li hemm bażi komuni u għalhekk din irridu nindirizzawha fuħut mill emendi li intom suġġerejtu dwar li nibdlu il-miri tal-implementazzjoni dan ifisser illi kulħadd irid isegwi il-pass li huwa l-iktar bil-mod u ma nafx hekk dan huwiex fl-interess tal-istabilità tal-swieq bankarji tagħna jiena naraf illi hemm xi partikolaritajiet Ewropej dan iddiskutejnieh fit-tul mal-Kunsill Iżda l-ikbar differenza wis probabbli hija s-sitwazzjoni eh, bl-assurance, il-modell tal-assurance tal-assigurazzjoni tal-banek. U għet ikun jista juża l-kapital tal-assigurazzjoni li ma jkunx imħallas. Il-bank Lloyd huwa wieħed mill-banek li jibbenefika minn dan jiena nħallas it-taxxa għalhekk jiena azzjonista u ma naħsibx li dawn iridu jibbenefikaw minnu għaliex dan mhux kapital veru propju ma jirriflettix ir-riskju u naħseb illi ixekkel il-livell indaqs li jaħdem fih kulħadd. U għalhekk nixtieq li dan indirizzaw kemm għal Lloyds kif ukoll għal banek oħra illi jibbenefikaw minnu jew inneħuh kollu kemm hu jew nisfurzaw inġelu id-divulgazzjoni biex wieħed ikun jista' jara jekk hemmx inflazzjoni żejda tal-kapital. Investitur u depositur ikunu jistaw jifmu x'qed isir dwar id-disclosure id-divulgazzjoni jiena nifhem illi din hija importanti l-informazzjoni trid tingħata naqbel maqudo illi għandna bżonn tal-implementazzjoni hawnhekk dwar ir-ratio stabbli l-investimenti fuq medda twila ta' żmien hija xi ħaġa illi jagħmluha l-banek trasformazzjoni hija xi ħaġa li ssir min-naħa tal-banek. Irridu nifmu li riskju kien parti mill-Limens, parti minn Northern Rock huwa parti importanti hawnhekk ukoll minn din ir-riforma. Nam ħasba dwar li neħħu Basel wieħed li xek qed ngħidu l-Istati Uniti implementax Basel 2, rridu niftakru li f'ħafna partijiet Basel 2 kienet iktar dajfa minn Basel wieħed. Irridu naħsbu għatih qabel ma nneħħu dan eh, din il-parti marbuta ma' Basel wieħed naqber ma' rapporter rridu naraw kif qed issir l-implementazzjoni band oħra, iżda mhux fl-Istati Uniti biss. U għalhekk forsi nemenda il-premessa tiegħu hemmhekk hemm bosta bidliet oħra il-bidla ta' definizzjoni ta' shares ordinarji għall istrumenti kapitali għal xi ħadd li juża l-istrumenti kapitali jiena mħasba li dan eh, jista' jqarrab daq li jkun il-lingwaġġ ta' artiklu 25 dwar il-fondi għal riskju ġenerali tal-banek, id-dividends fost l-oħrajn. Oqsma oħra li aħna ma naħseb li semmejt il-pis tal-propieta kummerċjali irdu naraw xini it-tifsira ta' meta eh, self jispiċċa f'default għaliex ċertu pajjiżi, ċertu ipotekar ma ipotekar mhuwiex konsidrat bħala default għal sitt xhur għal 180 ġurnata. Per eżempju, jekk jiena qed infittex post ta' xogħol jien nista' nħallas parti biss mid-dejn imma qed nipprova imbieħ u forsi kolli bżon ta' ammont ta' żmien qabel mal-bank joħodli il-dar tiegħi. Li dan immexxu ħal disajn ġurnata jista' jaffetwa l-ħajja ta' ċertu persuni fis-suq tal-securitization l-iktar fis-suq ta' clo għaluli illi il-retention ta' securitization jista' jkollha effett għalil fuq ċertu eh, persuni illi joħorġu is-self korporattiv jiena marriċ illi aħna narġaw immorru lura għal free for all illi kellna fi żmien il-kriżi dwar ir-retentions ta' CLO jiena naf illi l-ilmenti li kelli hawnhekk kienu ġejjin minn min kellu id-dejn. Ma kellix ilmenti minn l-emittenti tad-dejn, minn kellu huma basru li sta' jkun hemm din il-problema. Irridu nitrattawa u rridu noqogħdu attenti naqbel ma' udo dwar it-ħassib dwar l-użu tal-klassifikazzjonijiet imma ma nissuġġerix li konna l-klassifikazzjonijiet interni minflok irridu naħsbu dwar kif wieħed jgħaddi minn approċċ ta' klassifikazzjoni pubbliku għal approċċ ta' kwalità ta' klassifikazzjonijiet jiena smajda li qalet Sharon dwar is-securities, ir-repos u l-assi li jkollaterizzaw. Ma nafx dan u kopert mis-self tal-banek jew inkella mis-swieq tar reaper Jiena imħasba li waħda mill-effetti ta' din il-kriżi hija li aktar self tal-banek isir fuq bażi secured. Is-swieq koperti tal-bonds huma differenti fl-Ewropa hemm min għandu iktar sigurtà hemm min għandu qassi aħjar. U għalhekk nixtieq ngħid li huma l-investituri illi iridu jifmu x'tip ta' assi għandhom l-investituri fil-bonds koperti jridu jifmu x'puls għandhom uħut minn dawn il-puls għandhom dejn kommerċali uħut minnhom għandhom dejn domestiku u għalhekk irdu naraw xitik dak il-livell ta' kwalità għoli ta' dejn. Jiena ma nafx jekk irridux niddiskutu bħala parlament din l-idea illi l-banek għandhom bżonn ta' ratios minimi jew massimi ta' uncumbered assets. Qabel ma jinħareġ il-kapital għaliex il-fiduċja illi wieħed jixtri l-kapital meta ma jkunx jaf jekk dawn l assju u mhix inkamberdi jew le huwa limitat immens. Skużawni li tkellim daqshekk tekniku jiena nistenna bil-ħerqa li naħda flimkien mal-membri ta' dan il-kumitat dwar din id-direttiva u dan ir-regolament. Grazzi. Fissam il u Filip Lambert. Iva, grazzi xerin biex ma ndumx ħafna jiena mhux se nitkellem fuq l-affarijiet kollha li jiena naqbel magħhom f'dak li għamel il-rapporter għale grazzi ta' dan l-ewwel abbozz jiena napprezza illi inti dan ma tikkonsidras bħala l-aħħar punt imma bħala l-punt ta' tluq tal-ħidma tagħna dan jien napprezza napprezza l-fatt ukoll illi inti qed tipprova taqgħad dak illi qed jiġri u mhux tagħmel affarijiet fl-arja. Nibda punti li semmit Vicky dwar ir-ratings u il piece tar-riskju Hawnhekk irdu nagħmlu għażla iva. Jew ngħidu illi ser nirreferu għall-aġenziji tal-klassifikazzjoni u ma rridux natuhom rwol kważi regolatorju jew nkella ser niddependu fuq modelli interni mbagħad ma nafdawhomx. Jiena jkolli ngħid illi mbagħad hawnhekk jidħol il-proporzjon tal leverage. Aħna nappoġġaw illi ikonna leverage ratio vinkolanti f'din il-leġislazzjoni mhux biss dwar id-trasparenza imma wieħed vinkolanti li dan jilqa għal riskju. Dan huwa limitu, livell massimu tar riskju. U din hija li aħna nixtiequ narawha. Punti oħra illi l-oħrajn ma semmewx. Bilateralment aħna wara l-regola Volgor Irridu naraw illi konna regola kara fin il-leġislazzjoni, iġifiri rridu nsibu mod biex nifirdu il-negozji bejn eh, bankar ta' djanti u bankar simili għal gazino. L-EFT jirreferi għal prestazzjoni ta' siti Din naraw illi il-prestazzjoni hija tajba hawnhekk irridu depoziti kena depoziti li zidu bi 13% mis-sena l-oħra u hekk irridu naraw irridu ninċentivaw id-dejn u naħseb li dan ir-regolament hekk għandu jagħmel it-tieni net istituzzjonijiet finanzjarji importanti b'mod sistematiku dawn irdu jkunu koperti nistgħu nagħmluha issa Aħna mamra bizzejed biex namlu hissa dan, ma nix għalfejn uħal u aktar dew minn. Nafu illi too big to fail hija perikoluża wis illi taħdem. Iżda ma naħsibx li jista' jkollna kejl differenti dawk l-istituzzjonijiet li kienu sistemiċi qabel il-kriżi issu aktar sistemiċi, aktar perikolużi. U għalhekk ma nistax nifhem għaliex għandna nistennew dwar rekwiżiti tal-kapital għal boħra. hija f'konformità aktar ma' Londra milli b'mod kontinentali aħna nemnu illi jina il-biraħ ġejt mill-qut minn dak li kien fil-Financial Times Martin Wolf qal illi jrid ikonna l leverage ratio ta' massimu 10, max 10. Aħna mhux ser nagħmlu dan fil-proposta tagħna, imma aħna nemnu illi irridu nsegwu dak li għatijaj din ġeja minn Londra, forsi staw tejdu li ġeja minn Londra, imma Londra intlaqtet mill-krizi u forsi jafu x'għandhom jagħmlu biex ma jarġaw isibu ruħhom fi krizi. Dispożizzjoni taktar b'saħħithom dwar il-riskju ta' likwidità dan huwa post fejn maħniġ daqshekk sodisfatti u mhuwiex biss in stable funding ratio li rdu nindirizzaw kif għal Udo u Viki hawnhekk aħna rridu nkunu vinkolanti issa jiena naqbel li rridu implementazzjoni u kalendarju għall-implementazzjoni imma ma nistawx ngħidu illi aħna ser insegwu biss dawn ir-ratios. L-ewwel irdu trasparenza imbagħad irridu ratios vinkolanti. Otmar qal hekk ħafna mill-kriżijiet kienu kriżijiet ta' likwidità u mhux ta' solvenza. U f'dan ir-rigward jiena nemmen illi għandna riskju ta' likwidità fih dan is-sistema llum. Għalhekk irdhom li ħaġa dwar dan hawnhekk. Dwar il-modell interni issa, jekk ma nistgħux neliminawhom, aħna nemnu illi għandna bżonn aktar kontroll superfiżorju, forsi anke benchmarking diġa semmejtu dan il-punt. Irridu narġaw nirrevedu regoli dwar is-salarji crd tlieta aħna diġa għamilna xi ħaġa dwar is-salarji. Kif qalet għallin, irdu naraw fejn insabu llum, kif qed jiġu implementati dawn ir-regoli nemnu illi hemm biżejjed, konna biżejjed stretti, m'aħni żgur hawnhekk. Ovvjament, jekk narġaw naraw xtejdinna Londra, nista nara persuni illi għadhom ma ħadux dan il-messaġġ għadhom marfuħs li dawn il-jiem m'għandhomx jerġgħu jirritornaw. Armonizzazzjoni massima minima għal darbohra. Iva, jiena ngħid illi aħna rridu xi flessibilità hawnhekk għaliex jiena naqbel ma' min jgħid li l-kundizzjonijiet tas-suq mhumiex eżattament l-istess u l-istruttura tas-suq mhijiex l-istess f'pajjiżi differenti. Iżda, Aħna rridu li l-IBA ikollha rwol b'saħħtu, mhux biss fil-monitoraġġ imma fl-amministrazzjoni, fil-maniġjar ta' dawn id-differenzi fost l-Istati membri għaliex dak li ma rridux huwa xi ħaġa libera għal kulħadd free for all illi tagħmel ħsara lis suq intern, ma rridux hekk. Rridu illi kull devjazzjoni minn dawn ir-regoli tkun ġustifikata, tkun ivverifikata mill-IBA. fl-opinjoni tagħna għandha tkun il-gwardjana tal-interessi komuni tagħna hawnhekk. Hemm ħafna affarijiet li xtaqna nsemmu għalhekk bażikament ħasibuna fuq in-naħa l-aktar ambizzjuża tad-dibattitu ma nafx kemm ser jinnexxinna niksbu hawnhekk għaliex dak li aħna rridu hija xi ħaġa li kollha maġġoranza mifruxa f'dan il-Parlament. Jiena qed inħoss nista' nara fejn nistgħu nispiċċaw imma xorta nħeġġeġ il-rapporter biex ikun ambizjuż kemm jista' jkun. Imbagħad jekk ikun nagħmlu pass lura nagħmluh dan il-pass, imma jew naraw sa kemm sa fejn ifilħu naslu. Irridu niżguraw illi ma nkunux wisq qabel l-Istati Uniti, ma nantiċipawx wis lil pajjiżi l-oħrajn. Jiena ma tantx nafdaħ il-Kongress Amerikan irridu namlu dak illi huwa fl-aħjar interess tal-Ewropa f'xi każijiet regoli aktar stretti huma fl-interess tagħna. Jekk naraw kif kienet qed tagħmel regolamentazzjoni Londra wara l-kriżi fuq il-regoli tal-likwidità vinkolanti fuq il-leverage ratio, Londra qalet illi aħna qegħdin nagħmlu dan għaliex huwa fl-aħjar interess. Fl-aħjar interess tagħna u mhux għax irridu nkunu fuq quddiem. Irdu naqbżu lill-oħrajn. Ovvjament jista' jkun hemm impatti negattivi fir-rigward tal-pożizzjoni kompetittiva, imma l-konklużjoni tar-regolamentaturi ta' regolaturi ġewwa Londra kien illi dan kien qed jgħin il-pożizzjoni ta' Londra. Issa aħna naqblu ma' dan. Ninsabu fuq din in-naħa li jkollna regoli li jagħmlu s-suq tagħna aktar reżistenzi jew l-industrija finanzjarja tagħna aktar reżistenti sejjer fl-aħħar mill-aħħar jattira il-kapital u mhux bil-maqlub. Għaliex ta' bilħaq jista' jkun hemm dħul inqas fl-Ewropa ma dan ser ikun aktar ser ikunu aktar siguri l-investituri ser ikunu jafu li jekk huma jaħdmu f'dan is-suq huma siguri. Id-dħul tagħhom nistgħu nbassruhom, nistgħu nanticipawhom u dan huwa parti wkoll mill-fiduċja li narġgħu nirkupraw. Fadlinna ħafna x'namlu imma aħna ser naħdmu b'mod assertiv bħas-soltu, grazzi. Grazzi, għankomplu għaddejjem bil-lista, nipprovaw Nieħdu kemm nistgħu kellima u issa il-korrien. Grazzi ħafna u grazzi għax dawn qed nixtieq li lir-rapporter ma karas tal-xogħol li għamel fitħejja tal abbot tar-rapport. Mod ġenerali jiena nista' nappoġġa il-pożizzjoni tiegħu u naħseb li rridu mbagħad nibqgħu nibnu fuqha. Hemm erba' oqsma fejn huwa meħtieġ aktar xogħol. L-għonet <clears throat> nixtieq nikkummenta fuq l-inċertezza in-naħa minnha tal-Kunsill il-qed joħolqu il-sinjali konfingenti li qed jibgħat Ma nafx eżattament kif għanna ninterpretaw it-talba franko-ġermaniża għal dewmien ta' dan il-pakkett. U dana iħawadna li minn banda l-oħra ħan għadin nitolbu. Ratio ta' likwidità ta' 9%. Minħat tal-banek fuq is-stress test u s-sissadu mux ċar eżattament kif għandu jiġi implementat dan kollu, għalhekk naħseb illi hija xi ħaġa meħtieġa urġentiment. Iridu nagħtu aktar ċertezza lis suq nafu illi ċertezza tista' twassal ukoll stabilità finanzjarja x'qegħdin naraw ċaqliq fis-suq bħalissa f'ċerti assi illi forsi mhux qed jiġu mittieħdan konsiderazzjoni u naħseb illi dan jaf wasal l-iżviluppi fi direzzjoni ħażina. Importanti illi inżommu l-priorità l-implementazzjoni ta' CRD erba. Anki fir-rigward tal-levis tal-levi bankarja dawk li jixtiequ jipposponu l-implementazzjoni ta' CRD erba jew inkella li jimplementaw minn qabel il-levi bankarja li naħseb huwa approċċ ħażin għaliex l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu huwa li insaħħu il-pedamenti tas-sistema bankarja u bekk nistgħu noħorġu mill-kriżi. Jiena minix kontra il-levi bankarja mhux hekk qed nipprova ngħid. Però naħseb li hemm bżonn nikkunsidraw sew il-prioritajiet. Issa l-fej sejrin, jek dan huwiex approċ Ewropew, approċ dinji. M'għandix problemi bli nkomplu nimxu l-qoddim f'ċertu waqsma, però naħseb illi din il-kwistjoni ta' l-armonizzazzjoni massima li hemm fir-rapport jiena naqbel magħha nafu li jeżistu ċertu ċirkustanzi fejn għal ċertu tipi ta' banek u għal ċertu stati membri wieħed irid jagħmel iżjed iż imur lil in u għalhekk importanti li nillimitaw din il- ħaġa li wieħed jaqbes l-armonizzazzjoni massima l-Bank Ċentrali, l-Bank Nazzjonali Olandiż irid l-awtorità illi jagħmel iżjed mis-CRD erba' fejn ikun hemm bżonn. Ma nasibx li għanna nitħlu fija din il ħaġa Għanna bżon ta' kriterji ċari, irridu jkollna monitoraċ tajjeb ta' dan il-kriterji ċari, irridu jkun hemm ukoll flessibilta fejn hemm bżonn. Għaliex aħna jdu s-suq intern Ewropew li jirrispetta dan kollu. It-tielet punt il-likwidità. il likwidità Naqbel ma dak li qalet Vicky u li qalu oħrajn li rridu tassew nikkonsidraw aħjar id-definizzjoni tal-likwidità. Naf li kienem inti ġa semmija din il-ħaġa. Dan għaddu ma jiġix kopert mir rapporti ma ħantikom daqxej ta' eżempju, ma nistax wieħed jgħid li kull bond hija nuqqas ta' kwalità għolja minnaħa. U kull sikurtà, kull RMBS importanti għas swieq tas self hija supremasit minnaħa l-oħra, per eżempju, l-assi RMB olandizi u ma tajbin ħafna drabi. Imma meta ngħidu li waħda hija tajba u l-oħra jahja eh, toqtu, u meta ngħidu l-oħra jaħjar. Ma toqgħodx naħsibx li dan huwa approċċ tajjeb għax jista' jwassal għal ċertu approċċi fl-istati membri. Aħna li rridu u li jkollna assi ta' kwalità għolja fejn ir-ratio ta' likwidità ikun konsistenti. Meta nkunu qegħdin nitkellmu dwar l-istess tipi ta' assi nistgħu noħolqu riskju sistemiku potenzjali u għalhekk naħseb l-importanti li jkollna diversifikazzjoni ċari, kriterji ta' kwalità ċari, u naqbel hawnhekk ma' dak li qalu Viki u Filip u forsi flimkien ma' rapporter naħdmu iżjed dwar dan. L-aħħar punti għaj dwar il-governanza ekonomika jina naqbel hawnhekk perfettament ma' Udo. Jiena naħseb illi il-politika ta' ħlas trid tkun maqsuma fil-miri immedjati, żmien mezzan, tul ta' żmien inħarsu lejn il-profitti, il-tip ta' riski li qed jittieħdu u namlu kollox namlu l politika u dal-approċ iktar konkret, hemm stati membri li qed jindirizzaw di kwistjoni oħrajn li mhumiex. U għalhekk l-affarijiet huma pjuttost imħawda. Naħseb illi għanna niddiskutu dan is-suġġett u nagħmlu l-politika ta' remunerazzjoni aktar ċara. U din hija ħaġa li tista' ssir din id-direttiva tas-CRD erba' kif kien ġara fl-modi. Grazzi ħafna. Issa qoli li fiske misser nixxilna nisimgħu lil kulħadd illum, ma dan tantu għas suġġett importanti illi kulħadd għandu jkollu ċans li jgħid u mhux naqdu naġru mbat inkomplu darb'oħra. Olak jaġbok. Tack för ordet och eh, tack till eh, rapportören för en bra presentation. Grazie ħafna li rapporter għal dik il-prezentazzjoni. Xi kommenti l-ewwel nett? Nixtieq nitkellem fuq dik kwistjoni tal-armonizzazzjoni massima dinat mul kontra il-Basel 2 illi naċċettaw dawn il-limiti eh, dawn il-limiti massimi għal kapitali u dil-armonizzazzjoni massima tmur kontra l-miri tal-massima tal-organizzazzjoni massima fil-fatt u naħseb li bħala prinċipju tista' twassal bi ċertu stati membri idaħlu ċertu rekwiżiti tal kapital fuq livell nazzjonali u da jista' jwassal għal iktar instabilità fl-Ewropa. Ejja naraw ir-rwol tal-kontribwent din hija xi ħaġa illi tirrigwardja it-twetti. il komissjoni qed tipproponi li stati membri jistgħu jipproċedu brat aktar maġġa minn dak illi għandna fir-regolament imma imbatanna għandna l-istati membri illi tiġa eh, imxew il-qoddim issa jimxu daqxejn iktar bil-mod. Naħseb illi kull stat membru għandu jimxi bir-ritmu illi jixtieq u tkun sinjal ħażin li ngħidu lill istati membri illi m'għandhomx ikomplu jaġlu bit-twetti għax dan jista' jimmina l-istabilità propja tagħhom fuq ir-rekwiżit ta' sorveljanza ta' settur tal-kreditu eh, naħseb li importanti li li dina tibda fil-2015 u jina ma naqbilx illi din il-proċedura għanda titneħħa. Per eżempju, għanna dak li ġara f'Dexel li kienet tużi tuża il-dejn eh, daqs li kiku kienu attivi. Id-deksja irnexxiela tirreżisti. Il-kapital ta' deksja kien situazzjoni ta' ċertezza sid-dabiet. U għalhekk aħna rridu inkomplu insaħħu l-awtoritajiet ta' sorveljanza ta' monitoraċ bankarju minflok innaħħu l-iskadenzi għandna natu r-rizorsi li hemm bżonn sabiex wieħed ikun jieħu azzjoni rapida nintervjenu fuq l-aspett ta' kwalità u naħsbu wkoll il-Kummissjoni ma taġġiex biżejjed fejt tisħiħ ta' personali jkun hemm bżonn sabiex ikun hemm din l-attività ta' regolamentazzjoni li hija meħtieġa. Grazzi ħafna Sinjura Pervanx Beres. Merci Madame la Présidente, merci évidemment au rapporteur. Euh, Grazzi ħafna. Signor President, nixtieq nirringrazzja l rapporteur Permet euh, d'envisager éventuellement des U nirringrazzja wkoll ir rapporta tal qijat jaħseb u jikkonsidra illi inkomplu inwessaw u nżidu proposti li qegħdin naħdmu fuqhom. Ħanadilkom li huma għal punti importanti għalina forsi diġa għom kellim oħrajn. Ir-relazzjoni mal-Istati Uniti. Din hija kwistjoni kruċjali U rridu nħdu deċiżjoni dwar dan, intom għettu li mhix xi ħaġa fundamentali, imma hi fundamentali x'ma nistgħux aħna fl-Unjoni Ewropea nibqgħu nitkellmu dwar il-kompetittività tagħna. Mingħajr ma nqablu li nafusna mal bqija tad-dinja mbagħad fuq ir-rapport ta' kriżi il-Parlament ivvota favur il-konklużjoni tal ftehim ta' Basel 3 u mbagħad biddel dal ftehim fit trattat iġifieri Iva. Għawnek għanna kwistjoni ta' reċiproċità u ma nistawx ninjorawa. Jekk ma jkunx hemm reċiproċità, ħajkonna nagħtu mandat lis supervizuri tagħna sabiex ikollna xi tip ta' scoreboard, sistema ta' twissija bikrija biex inkunu nafu eżattament xi tfisser jekk dawn l-istrumenti ma jiġux ukoll implementati mill-Istati Uniti. Ovvjament din hija kwistjoni primarjament Amerikana li xanda impatt fuq il-kummerċ transatlantiku dwar il-definizzjoni ta' likwidità. Forsi ma fimx tajjeb imma ma ħadx l-impressjoni li sur Karas għalilna x'jaħseb dwar in-natura tal-istrumenti legali li suppost qegħdin nużaw milli fim suppost hemm xi dibattitu biex niddeċidu Meta jiġi dotat dan ir su istudjajna is sitwazzjoni jekk nistgħux noħorġu bi kriterji preċiżi għal livell ta' likwidità beħtieġa u jekk dan għandu xi jsir permezz regolament Ewropew, jekk Dan jsirx ukoll permezz ta' leġiżlazzjoni tat-tieni livell. Jekk dan huwa regolament ġdid u meta għandna il-kodeċiżjoni la m'għandniex għalfejn elaboraw wis hawnhekk dan rapport ma jekk kienu tagħtin il-livell din hija ħaġa li trid tidħol f'dan ir-report sa millum. Inti mbagħad qed torbod din il-kwistjoni ta' zero riskju tal-dejn sovran, inti qed torbodha ma' zero riskju għall-SMI e għall-SMEs imma jiena naħseb li kwistjoni oħra hawnhekk anki it-tfal femmu għad il-ħaġa. Ide ke 1er juin de l'année prochaine, enfin, j'espère que tous les membres de cette, cette commission sont quand même. Sa mill-ewwel ta' Ġunju tas-sena d-dieħla. Il-membri tal-Kumitat Feq li bjej għaltinna li sa mill-ewwel ta' Ġunju tal-2012 ħankunu qegħdin nibdlu il-valur tal-suq tad-dejn sovran. Ħakun għat jimxuħ il-qoddim. L-suq palissa jgħat dizastru totali ma nistgħux narbitraw illum il-ġurnata rridu naraw kien bat nigwidaw nħallu l-erfi gwidana. Imma fis-situazzjoni bat tad-dejn sovran, is-situazzjoni jgħar minnek. Is-situazzjoni hija mimlija eh, dubju, impreċiżjoni. U inti titħares lej l-standard leġislattivi tal-IBA u tittantiċipa illi ħataddi minn livell ta' riskju zero għal livell ta' riskju ta' suq. U tittara x'tib ta' indikazzjonijiet qed nagħtu aħna naħseb illi Laqal li jgħidilna li fil-evalwazzjoni tal-dejn sovran għanna nitrattaw l-istess mod ta' kif nitrattaw il-kriterji ta' likwidità. Imbagħad hemm punt ieħor li huwa eh, raba punt li huwa ta', ta interess għalija. U din hija sitwazzjoni ta' diviżjoni bejn il-banek is sulan berra duxawnek, imma jina naqbel perfettament ma li qal Dina għandha tkun ċara id divizjoni Li l ħċar li il rapport Karas ħajkun il-bażi tal-progress li jista' jsir fid divizjoni mill-banek ta' depositi u l-banek ta' investiment. U il-Parlament jista' jagħti kontribut hawnhekk għal din il-biċċa xogħol. Imbagħad il-ħames punt għandna is-CRAs naħseb li hawnhekk isna qegħdin immorru lura minn Basel 2 hekk kien hemm inqal imma jiena hawnhekk maqbil xejn Alexander Radvan meta hu aċċetta l-pubblikazzjoni uffiċjali tal-klassifika tal-SMEs. tal klassifika tal smes Jekk irridu nkunu konsistenti, allura f'dan ir-rapport għandna nneħħu kwalunkwe referenza tar-rwol tas-CRAs. Inneħħu dawn ir-referenzi mir-rapport kara su naħjom il-leġiżlazzjoni bażi. Għaliex da ma jfissirx li mhux se jkollhom rwol fil-futur is-CRAs ma mhux se jkollhom l-istess leġittimità illi ingħatalhom mill-leġiżlatur u bekk nkunu f'konformità ma' dak il qbilna dwaru. Ħadda nota mir rapport la Rozier fejn danna kien wieħed mill-punti li tqajmu. Imbagħad l-aħħar punt fuq l-armonizzazzjoni, armonizzazzjoni sħiħa jew le. U d-definizzjoni ta' rekwiziti ta' kapital, nasab dan huwa dibattitu komplikat, ma naħsibx li kien hemm progress minn żmien Basel 2 u jiena hawnhekk nappoġġa li rapporter du nagħmlu kemm nistgħu. Fil-waqt li nħdu konsiderazzjoni natura partikolari ta' kull element. Għad hemm xi bidliet li jridu jsiru fil- ċertifikati ta' kooperazzjoni tal-kooperattivi. Grazzi ħafna. Grazzi l-interpreti għalu li jistaw joqdu maħna ħames minuti oħra. Għalek nishtiq nitlob li rapporter jekk jishtiqx iwieġeb jew inkella naddix għal kumment tas-Sinjura Ferreira li hija il għal li Elisa, ħames minuti, mbagħad ikollok taqleb għall-Ingliż jekk tibqa' titkellem. No prof. Thank you very much. I, I will be, try to be short because some of the issues that I Grazzi ħafna fil-qosor ħafna mill-punti li xtaqt inqajjem semmewhom il-kollegi qabli. Imma, law nixtieq xorta waħda nirringrazzjak rapporter tax-xogħol li għamilt u ta' tip ta' diskussjoni li lest li kollok maħna l-koll għalix iġva dan huwa punt importanti u komplikat. Xi punti żgħar biex forsi nfakkarkom x'intqal. Ir-renumerazzjoni hija punt importanti ħafna. l finanzjament tal-ekonomija reali wkoll huwa punt li nindirizzaw id-dejn sovran u kollu l-likwidità b'mod partikolari. L-element fuq medda twila ta' żmien tal-likwidità. Naħseb li għadna ma ndirizzajniex biżejjed dan is-suġġett. U hemm lok għal titjib. nifokassa fuq żewġ punti oħra. Waħda minnhom il-CRD eh, għall-istituzzjonijiet sistemiċi u il-ġestjoni tal-kriżi. Dawn huma l-bażi ta' din leġiżlazzjoni. Imbagħad ta insemmi wkoll il-każ speċifiku ta' importanza kbira għal ċertu modelli ta' kommerċ. Dan għandu x'jaqsam ma' kif wieħed jista' jitratta dawk il-holding companies u l-interessi minoritarji. Dan jinsab f'emenda 40 ġiet indirizzata f'dik l-emenda di kwistjoni, però naħseb li għal ċertu attivitajiet kommerċali importanti li komplu jissaxħu il-mod kif jitrattaw mal-holding companies li għandhom interessi minoritarji fil-banek. U fl-attivitajiet bankarji imma ma jkunux għadin joperaw huma fihom infisom u għalhekk ma kunux jiġu ikun qed mit isa bħala non-operating holding companies. F'dan il-każ il-kapital għal dawn il-kumpaniji li ma intervenux b'mod dirett fl-attivitajiet bankari tittiġi indirizzata. Il-leġizlazzjoni edha għal kumpaniji illi huma voluti direttament fix-xogħol bankarju, imma f'termini legali dak li qegħdin nejdu huwa fil-każ imbagħad ta' dawn in-non operational holding companies li għandhom sem minoritarju. Għal ċertu modelli bankarji, din hija ħaġa ta' importanza kruċjali, speċjalment meta il-banek għadin jevolvu minn kumpaniji tal-familja illi u dawn il-holding companies ikollhom ruol importanti biex iżommu dan il-grupp maqut. Imma ma nix nitolbu għam li huma jaħdmu daqsik kienu istituzzjonijiet bankarji. Din hija ħaġa importanti ħafna u xtaqt illi tissemma b'mod insemmija b'mod partikolari għaliex ma semmija ħadd mill-kollegi li tkellmu qabli. U kif għattilkom fil-bidu jiena nixtieq nisħaq u ninaqat ma dak kollu li tiġa għal u grazzi għal darba Grazzi. Ħajkonna nagħlqu d-diskussjoni tagħna issa. L-iskadenza tal-emendi 27 ta' frar 2012 u kifet il-kom nittam. Mandiġ dubju li kiram ħafna iktar nies li xtaqu jitkellmu. U għalek, ħan niprofaw naraw nistawx u nofsija jew tlet kwarti mill-aġenda ta' darba oħra. Sabiex ikunu nistaw inkomplu, ovvjament ikonna wkoll indirizz ta' rapporter. Grazzaf.